Okay, folks, can you take your seats? I think we've... Um... Jekk iġobkom ziz kollegi tistgħu poġġu bil-qiegħda, naħseb kelkom biżejjed ħin sabiex ehm, tikkalmaw daqsxejn nafu issa li meta nibdew il-laqa aktar ma jgħaddi l-ħin jibdew jaslu iktar membri, però iktar ma naħlu ħin issa, iktar din naħlu ħin ħin għad-diskussjoni tagħna. U allura nixtieq ningrazzjakom ħalli poġġu bil-qiegħda ħalli nibdew. Nixtieq nilqakom għattini laqa tal-lekon fil-grupp tagħna. L-ewwel nett nixtieq illi nadottaw l agenda flimkien ma tnara l-ebda oġġezzjoni ma jiddejx li hemm aħbarijiet min-naħa tal-President u għadir raġun nistgħu ngħaddu immedjatament tal-ewwel punt li huwa smih pubbliku dwar tisħiħ ta' tmexxija ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Ma nasibx li mal-fejn noqgħod nfakkarkom illi Dan huwa suġġett importanti ħafna. Ma ħsibx illi hemm għalfejn qed ngħid iktar minn dan dwar dan is-suġġett ħalli bekk ikun iktar ħina diskussjoni u jiena kuntenta ħafna nista' nilqafasna lill-professur Mario Monti ħalli jkun jista' qtina d-diskors tiegħu dwar dan is-suġġett kollu kemm hu dwar ir relevanza ta' dan is-suġġett mingħajr ma naħlilu iktar ħin u nixtieq ngħaddi immedjatament ħalli nisimgħu lil Mario kjoġbok Mario. Thank you very much, Madam Chair, for... Grazzi ħafna, Signor President, tal-li studentni. Jiena onorat u kuntant ħafna illi hija tawwek foskom fil-Kumitat tal-Ekon għal żewġ raġunijiet l-ewwel nett minħabba li għalija dan il-Kumitat kien ir-referenza prinċipali għalija bħala kumitat parlamentari meta jiena kont fil komissjoni inkluż iż-żewġ eh, smieħ kummerċjali wkoll fil fil design. Għod nara ħafna uġu familjari u din. il ħagġa, il-komitat ta'kom, jgħat nisaw nejdu li għandu fil-fat rwol importanti ħafna f'dan il-parlament u jgħat fil-fat jgħamil da kollu li jista skont il-kompetenzi tiegħu. Jiena nixtieq eh, illi nara fix-xogħol li intom eh, nixtilkom tilħu fuq il-pakket ta' supervizjoni ekonomiku finanzjarju u nixtieq ngħidilkom proset u nittama li issa nilqu l-istess suċċess, li nixtilkom tilħu l-istess suċċess anke bil-pakket il-ġdid li ħan iddiskutu llum. Jiena ħan għamel l-ewwel net ftit kummenti qosra dwar dawn il-punti li ġejjin. L-ewwel net kif jiena nipperċepixxi dan il-pakket ta' tmexxija ekonomika. Dan il-kontens, kontest, xista jkun ir-rwol tal-Eurobonds? U f'dan il-kontest ġenerali, xista jkun ir-rwol speċifiku tal-Parlament Ewropew f'dan kollu? L-ewwel dan il-pakket ta' tmexxija ekonomika fuq livell ġenerali. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li minn ftit minuti oħra ħad irċievu kopja ta' tliet artikli minna ħadd jgħid li nittamaw li ħajjejn lil dawk minnkom illi forsi intom interessati b'mod partikolari dwar dan is-suġġett. Issa, il-pakket ta' tmexxija ekonomika fajnejja jiena nista' narah illi rappresentanta jirrappreżenta progress sostanzjali għall-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi jista' jkun hawn dan ir-riskju illi jisu paradoss dan il-pakket ta' tmexxi ekonomika jista' ikun daqsxejn svantaġġat minħabba li huwa maħsub għal perjodu qasir ta' żmien kif jista' jkun li għaw dan il maħsub dan il-mod? Mhuwiex ta' kontradizzjoni din jiena naħseb illi dan huwa riskju hemm ir-riskju li bħalissa dawk li qegħdin ifasslu l-politika bħalissa din jippruvaw jeliminaw l-ippjanar fuq perjodu qasir ta' żmien miswieq, u jista' jkun jkun hemm jista' jkun li jkun hemm xorta waħda ċertu distorzjonijiet fit-fassil ta' dan il-pakket. Għalfejn qed ngħidu dan kollu jien minħabba li dawk minna illi aħna kbar iżjed illi ilna daqsxejn naraw xtraw, xtaraf f'dan eh, is-settur jekk tħarsilu l l-1996 u l-1997 u l-pakket ta' stabilità kabbir, x'konna qed ngħidu dak iż-żmien? Dak iż-żmien konna din ngħidu draj nul. 3.0. Dan kien il-motto li aħna konna nismu ħafna mill-Ġermanja li kien permezz ta' din is-sentenza ta' dan il-motto aħna konna din li promovu il-pakket ta' stabilità u tkabbir. U naħseb li dak iż-żmien verament kienet xi ħaġa xirqa illi nagħmlu dak li għamilna ġifiri illi nibatu dan il-messaġġ ċar ġifiri ta' drajkom manul illi tlita fil-mija hija l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu. Minħabba x'kien lan dak iż-żmien dak iż-żmien aħna xtaqna illi infermu lill-Ġermaniżi u lill-Olandiżi li kienu qed ikaxkru daqsxejn saqajhom illi l-euro hija iktar b'saħħitha mill-Marku u mill-Munita tal-Olanda anka fil-kas li kunem ċertu pajizi minn nofsinhar tal-Ewropa illi jingħaqdu fiż-żona euro. U dan ġrat dan il-fattur mbagħad ġara malaj ħafna wara dak iż-żmien. Iżda wara illi kien hemm din l-assistenza partikolari fuq dan il motto sudraj komanul, der illi il-fatt li l pakketta ta' stabilta' u tkabbir kien verament stabilit li kien immexxi minn Ġermanja u minn Franza, mhux biss ma kienx qed iżomma regoli, iżda kienet jipprevjeni il-mekkaniżmi ta' forzar normali illi jkollhom ir-rwol tas-soltu Iżda snin ta' qabel dawn il mekkaniżmi ta' kontrol kienu qed japplikaw għal pajjiżi bħal l-Irlanda u għal Portugal, iżda mhux għal pajjiżi bħal Ġermanja u Franza. Dak iż-żmien kien hemm dan l-aċċ fil-Ġermanja li jkun hemm integrazzjoni ta' dan it-tip wara avveniment partikolari fl-istorja u issa naħseb illi hemm dan ir-riskju illi dawn li qed ifasslu l-politika jista' jkun li jkun tajjeb li kollom approċċ li jkun ibbażat fuq żmien qasir. Ħalibek ikollna arkitettura bbażata fuq id-disciplina u nittamaw li dawn li tifasslu il-politika ma jkunux taqsek neqsin mir-realizmu ħalli ma nerġawx naraw l-istess ħaġa tirrepeti li nfisha. Jina naħseb li hemm xi ftit punti li huwa tajjeb li niddiskutuhom nagħtuhom attenzjoni partikolari, verament kont impressjonat meta rajt il-kwalità tajba tar-rapporti li ressaq dan il-kumitat. Jiena nixtieq ngħid dan li ġejna aħna għandna bżonn ta' proposti tajbin prattiċi. Aħna għandna bżonn ta' inqas eh, minn forzar politiku iktar dixxilpina fit-tul l-Eurobond sabiex nsaħħu disċiplina tas-swieq u rridu u kol nżommu f'moħna li d-disciplina għandna bżonn tkabbir biex timxi tajjeb. Issa, dak li għandu x'jaqsam li nfurzar, aħna naħsbu li l-ruol tal-Kommissjoni għandu jkun imsaħħaħ u dan il-Kumitat huwa tal-istess femma, però jiena naħseb ukoll illi il rwol tal-Komissjoni bħala Supervisur għandu jkun iktar imsaħħaħ minn dak illi huwa propost fis-suġġerimenti tagħkom, però s-suġġerimenti tagħkom mixin fid-direzzjoni tajba. Minħabba illi ejja nkunu daqsxejn sinċiri. Jista' ikun li aħna naraw illi dan li kien proposta għek mux eżattan dak li qed proponi l-Komissjoni, iżda dak li qed jiproponi il-Konsil. l-Kunsill. il konsil Fil-proposti għanna dan l-isforz illi ħarġ mill-aħħar rapport ta' Task Force ta' Van Rompuy sabiex jippruvaw jisaħħu r-wol ta' teħita deċiżjonijiet tal-Kolleġġ tal-Kummissarju. Brispett tal-Kummissarju individwali iżda dubju kbir fil-Kolleġġ tal-Kummissarji in ġenerali. Jiena Illi naħdem fil-Komissjoni u nista' ngħid illi l-Komissjoni qatt ma għal-qatajnija dim rapporti minn ħadd il-Kumitat Ekonomiku Finanzjarju. Il-Komissjoni dejjem kiet tissegwi dak illi il-Komissjoni kien proponi mbagħad kien il-Kunsill tal-Ekofin li fil-fatt qabelx ma dan il-mekanizmu ta' infurzar. Mbagħad il kollaċ tal-kummissarji għal darb'oħra wara diskussjoni. Saħna ħafna aħna narajna illi kien hemm mbagħad il-każ intella dim il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Iktar disċiplina fuq perjodu twal ta' żmien dan huwa marbut ukoll mal-aspett ta' tkabbir jiena naħseb illi sabiex inkunu verament kredibbli id-disciplina għandha titpoġġa f'kuntest fejn it-tkabbir jista' jkun imsaħħaħ grazzi għal miżuri tal-politika xirqa. Jiena naħseb illi hemm żewġ aspetti li huma neqsin. L-ewwel waħda hija l-kwistjoni tal-integrazzjoni u l-oħra il-kwestjoni tal-investiment jiena nsejħilhom iż-żewġ sabiex ikun hemm tkabbir. Mela l-integrazzjoni bħalissa fl-Unjoni Ewropea aħna ma nistgħux nagħlqu il-bibin tagħna dak li għandu x'jaqsam appoġġ minħabba d-dejn fil-budget. Jiena ma naqbilx ma dan it-tip ta' approċċ. Mela minn fejn jista' jiġi t tkabbir jiena naħseb li L-iktar reservwar li mhuwiex esplojtat biżejjed fil ekonomija Ewropea huwa l-integrazzjoni tal-ekonomija tal fija nifissa ġifiri li jkollna suq waħdin illi jaħdem aħjar, però m'għandna xejn ta' dan li jimplika dan f'dan il-pakket ta' tmexxija ma sibx illi huwa xi ħaġa normali li dan mhux qed insemmu f'dan il-pakkett minħabba li meta aħna nirriflettu fuq l-importanza tat task force li qed jgħidu li permezz ta' dawn il-proposti aħna qegħdin naħsbu wkoll fuq it-tissieħ ekonomiku tal-EMU. Dan eh, mhuwiex biżżejjed minħabba li il-pilastru ekonomiku tal-EMU huwa l-għaqda ekonomika l integrazzjoni sħiħa u dwar dan ma jissemma xejn f'dan il-proċess u f'dan il-pakket. U għanna u koll l-istrategija tal-Unjoni Ewropea 2020 u l-att tas-suq waħdini, però dak li jintom palissa għedin taħdmu dwaru illi ħatkun l-iktar eh, biċċa politika seksi li kienem t tikkompeti ma xi ħaġa li ħafna inqas seksi iżda ħafna iktar importanti f'din l-arkitettura daqshekk sofistikata. Ġifiri, l-integrazzjoni ekonomika reali fl-Ewropa. Jiena nittama li dan l-aspett kruċjali li fuq u jibbażat kabbir jerġa' jiddaħħal u jiena nittama wkoll illi Eh, kulħadd iżomm f'moħħu li l-pilastru li ieħor prinċipali tal jem huwa it-tmexxija tal-politika li mhijiex monetarja tal-Unjoni Ewropea. Din importanti ħafna, però jiena naħseb illi dan il-pakket huwa marbut wis mal-formulazzjoni oriġinali tal-patt ta' stabilità u tkabbir b'ċertu bidliet u emendi però xorta waħda qiegħed jevita l-punt prinċipali ġifieri sabiex aħna nevalwaw il-politika ekonomika bħalissa fl-Ewropa nara jekk din il-politika ixħa taħdem favur iċ-ċittadini tal-ġejjieni, id-distinzjoni mandiċ tkun bejn is-settur privat u dak pubbliku, id-distinzjoni għandha tkun bejn l-ispejs li qed nintefqu illum il-ġurnata li qed jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħna llum u jekk dawn humiex ħajkunu ta' benefiċċju għal ġejjieni, ġifieri jekk dawn humiex ħajkunu investiment għal ġejjieni. Pero jina naħseb illi dan permezz ta' sforz statistiku serju ħafna jista' jintlaħaq. Inkella żgur li ħanaslu għal distorzjoni qawwija minħabba illi kif kena fil-kas ta' Spanja, minħabba li jekk ngħidu li l-gvern li l-ispejjeż kollha għandhom jinqataw u jitnaqsu, mbagħad l-ispejjeż mill-settur privat m'għandux ikun imnaqqas anke jekk dan ikun għall-anijiet ta' konsum, għall-anijiet ta' finanzi, għall-anijiet l-konsumaturi ħajkomplu jissalfu, fu zgur li ħan ispiċċaw bl-istess problemi, għal din raġuni jiena naħseb li għandna nbidlu ħsibtana b b'mod fundamentali u naħseb li kieku kien ikun tajjeb li kieku dan minniħu kol fil-bidunet ġifiri fil-1996 jien kont wieħed minn dawk li kienu fil-minoranza li kienu għedin jipruvaw jipromovu dan it-tip ta' raġunament. Nixtieq issa ngħaddi sabiex nitkellem fuq is-suġġett tal-Eurobonds illi huwa fil-fatt interessanti ħafna minħabba li naħseb li dan huwa suġġetti li dejjem qegħdin jinbidel f'dak li għandu xi qasam ir-raġunijiet. Pero jiena ma nixtieqx nantiġi bil-dak li inti tixtieq eh, tajt, Sinjar President, ġifiri illi l-aħbarijiet tal-ġurnata jistgħu jkunu fil-fatt illum illi ħaj jitwilet il jitwildu. li għallum għal drabba ħaj ħajkonna dawn il bond ġodda ta' bowls. Ma nafx jiena jekk ix ħatħabbarek inti, Sinjor President. u il-fatt illi hemm dan ir-raġunament tar-Renju Unit ma nafx jekk jistax iżid il-fatt illi il fuq il-kontinent din l-idea ħasin toġo jew le. L-Eurobonds dawn kienu suġġett li ilna niddiskutu fid-diskussjonijiet ekonomiċi u dan l-aħħar fid-dokumenti dwar il-politika proposta kol t tkellimt fuq li bonds fil-diskussjoni u dokument li kien indirizzat lill-Kummissarju l-President tal-Kummissjoni Barroso sabiex aħna nkomplu nagħtu iktar appoġġ l-isfiq. U jiena semmejt ukoll f'dan il-kuntest illi m'għandniex nibżgħu illi dan ħajkun mezz ta' kif kun hemm nuqqas ta' disċiplina min-naħa ta' ċertu pajjiżi fuq il-livell finanzjarju u kien hemm dokument iktar xjentifiku li kien prodott fuq Prugel minn Prugel fuq l-Eurobonds illi kienet jifformula analiżi teknika u tajba ħafna illi aħna mbagħad ippubblikajna li kienet appoġġjata wkoll mill-ekonomisti. U dawk li forsi huma interessati dwar dan jistgħu jaraw ukoll artiklu minn tiegħi fil-Korriere tal-Sera li ħareġ fit-tini ta' Diċembru billi ħareġ ukoll ftit jim qabel l-artiklu importanti ħafna ta' Juncker u ta' Tremonti fil-Financial Times. Naħseb illi huwa magħruf x'jista' Ma marufa xistaw kunu l-vantagġi tal-e-bonds f'dan il-kontest. Jina meta ngħid e-bonds f'dan il-kontest mhux qed infisser strumenti finanzjarji li għandhom lan li kopru iktar spejjeż. Relevanti jekk dan xa tkun spiża li tista' tgħinna ħafna fuq livell ekonomiku. Jiena meta ngħid e-bonds qiegħda jgħat fil-fatt nreferi għal strument illi jista isolvi il-problema tad dejn pubbliku. Jiena naħseb il vantagġi vantaġġi huma magħrufa sta bħal ma nagħmlu fuq kwistjonijiet oħra jiena bżonn li niffukaw fuq il-fatt illi għalfejn rridu naraw għalfejn l-iżvantaġġi illi jistgħu ikunu jistaw ikunem hemm fil fat tal ċertu pajjiżi mhuwiex veru li ħajkunu hemm dawn l-iżvantaġġi. Jiena naħseb li anka fil-każ tal-Ġermanja dawn li l-Eurobonds jistgħu jkunu fl-interess tagħhom ukoll kif ukoll fl-interess tal-Unjoni Ewropea ġenerali. Jista' jkun hemm ċerti suġġetti li ma tistax eh, tinjorhom faċilment, però nistgħu niddiskutuhom u nuru eh, illi dawn mhumiex daqshekk eh, validi jiena nixtieq ngħid illi l-analiżi ekonomika turi wkoll li mhux veru li l-Ġermanja tkun trid tneħħi b'mod assolut unke kellha b'mod parzjali il-pożizzjoni tagħha fis-swieq finanzjali llum il-ġurnata. Jiena naħseb li apparti minn hekk permezz dan il-pakkett jista' jkun hemm ċertu vantaġġi illi kieku jien kon Ġermaniż kont ħafna bihom. Per l il-Kanċellira tal-Ġermanja qalet u kellha raġun fl-istqarrija pubblika illi s-swieq is-suq privat ukoll għandu jipparteċipa f'dan is-sagrifiċċju. jina naħseb li dan huwa kunċett tajjeb ħafna li seta' kellu wkoll konsegwenzi katastrofiċi fis-suq. U jkellha mbagħad isseraħ moħħ kulħadd u tgħid li dan ħajseħħ iżda wara s-sena 2013 biss. Issa jekk ikollok l-istruttura tal-Eurobonds, ikollok struttura li permezz tagħha mm, suq mm. jipparteċipa b'mod volontarju f'din is-sistema, ġifieri jekk inti jkollok eh, bond minnaħa tal-Irlanda jew minnaħa tal-Portugal, inti tixtieq forsi tneħħihom daw il-bonds u din l-Aġenzija Ewropea għad-dejn pubblika tista' mbagħad tixtri dan minn mis suq sekondarju iżda naturalment bi prezz irħas u minħabba li dan il-bond mbagħad jinżamm sakemm jimmatura mbagħad naslu għall ammont sħiħ fl-aħħar din hija spjegazzjoni simplifikata ħafna sabiex ngħidulkom kif f'sitwazzjoni normali iżda mhux sitwazzjoni splussiva is-suq privat jista' jipparteċipa bissieħu. Jiena naħseb illi forsi nista' nikkonkludi dal-waqt, Signor President, però jiena naħseb illi anke f'dak li għandu x'jaqsam id-disciplina. Il-waħda mill-problemi, waħda mill-ikbar problemi hija li s-swieq wara illi kellna l-euro wara li twilet l-euro dawn is-swieq raqtu kieku pal kif kieku tagħmel l-om minħabba illi ma Implementaw ir-rwol ta' disċiplina, iżda issa jisom reġgħu intabħu għamu minn raqdem u fil-kas tal-Eurobonds naħseb illi Wa veru li s-sfiq jistgħu jeżerċitaw ċertu pressjoni minħabba li ħajkun hemm distinzjoni bejn dejn ġdid biex ngħidu hekk u dejn li ilu hemmhekk u dan mbagħad ikunu proporzjonali għad-dejn pubbliku ta' ċertu pajjiżi. U ħaġa oħra fuq l-Eurobonds, kieku jiena kont Ġermanist, u kif jew aħjar ngħid kieku jiena kont Ewropew, nkun imħasseb ħafna fuq l-effett illi eh, ħafna nies din nikdu fil-gazzetti li l-Bank Ċentrali Ewropew huwa bank li mhuwiex tajjeb u minħabba li għandna dan l-istrument li s-soltu jassorbi dan il-level ta' government bonds dan ifisser li jista' jkun illi l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jixtri dawn il-bonds, però għandna żewġ problemi serji ħafna illi il-President tal-Bundesbank fil-fatt diġà semma kemm il-darba illi dan ma jimxix mal-prinċipji illi wieħed ma jiffinanzjax id-dejn pubbliku ta' ċertu gvernijiet min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda dak għandu x'jaqsam il-kwalità tal-assi din mhijiex xi ħaġa pożittiva laqqas u nistgħu naraw illi aħna dejjem kellna talba għal iktar likwidità, għal iktar equity. Issa aħna nixtiequ illi nibdlu din eh, l-isbaħ kreazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'istituzzjoni dubjuża minħabba li ma nistawx nerbu ċertu eh, diffikultajiet ideoloġiċi f'dak l-entuxjaqsam l-Eurobonds dak kollu li kien xini dwar l-Eurobonds u l-aħħar pont fil-qosor ħafna nixtieq ngħid xi ħaġa dwar il-Parlament Ewropew. Jiena tajt qatajn ta' malajr l-rapporti illi ħarġu minn hawnhekk u jiena naħseb illi dan nista' nara illi hemm xi ħaġa tajba ħafna li hija komuni għal dawn ir-rapport. Intu għadin tippruvaw tintroduċu metodu iktar Ewropew. Jiena naħseb illi dina xi ħaġa pożittiva u nawguralkom ħafna suċċess għal dan. Jiena naħseb ukoll il-fatt illi wieħed jista' Jati r-rwol iktar msaħħaħ tal-Parlament Ewropew f'din il-proċedura. Jiena staqsejt lili nnifsi mistoqsija illi apparti mill-fatt li l-Parlament Ewropew jixtieq iktar wol importanti li dejjem xtaq. Din dan jagħmel sens fuq livell ekonomiku jiena bħal ħaddieħor kont eh, daqsxejn xettiku fuq ir wol dejjem iktar msaħħaħ tal-Parlamenti Nazzjonali f'dan il-kontest. U aħna dejjem rajna illi kien hemm iktar bżonn ta' flessibilità bħal pereżempju f'dak li għandu x'aqsam il-ħtieġa li wieħed iżomm l livell massimu meta jkun hemm emendi li jitresqu minħat tal-Parlament, ġifieri l-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam id-disciplina budġetarja speċjalment meta jkunu qed iqarbu l-elezzjonijiet. Il-Parlament Ewropew jista' jkun rilevanti f'dak li ndixxaqsim dal-pakkett li minħabba li dan il-Parlament fuq livell istituzzjonali nistgħu naraw li dan il-Parlament m'għandu l-ebda tip ta' seta' sabiex ikollu rwol ta' disċiplina u jun kalla effett li ma, ma, ma wassal xal disciplina fuq il-budgets nazjonali, pero fl istessin dan il-parlament għandu rwol f'dak għandu xieqsam il-formulazzjoni tal-budget komunitarju li mhuwiex xi ħaġa li jew diskussa f'dan il-pakket. Ġifieri rwol iktar msaħħaf minn naħa tal-parlament f'dak li għandu xieqsam l-evalwazzjoni tal-proġett tal-proċessi budġetarji fl-Istati membri ma, ma jistax ikun perikolusu. Jiena nixtieq ngħid ukoll li naħseb li jkun xi ħaġa sirja għalfejn minħabba li anke f'dan il-qasam aħna nistgħu naraw li naslu għall-istess konsegwenzi kif ġara f'setturi oħrajn dan din l-istituzzjoni tista' ssir mezz ta' trasparenza u għal din raġuni nistgħu naraw illi il-problema kienet dejjem l-imġiba kontra l-gvern anke fil-kunsil li rajna ħafna. Tommaso Pazaskopja u li ħabib li qed nħossu ħafna l-qasti huwa li u fil-fatt kien jitkellem ħafna dwar dan u jekk il-Parlament Ewropew jingħata is-seta sabiex jagħti daqsxejn iktar dawl fuq dawn il-proċeduri U dawn is-sigriti, dan il-lob sigrit, aħna żgur li nkunu kontenti l kemm aħna l-Parlament Ewropew jista' jintaraf il-Parlament hija tkun mezz ta' iktar koerenza, trasparenza, ta' kien dixxaqsam disċiplina. When you're saying such interesting things about the... Uh... Grazzi, meta titkellem u tajt affarijiet għasek interessanti fuq il-Parlament ma nistax inwaqfek u ngħidlek li l-ħin tiegħek qed jispiċċa. Dawk li jixtiequ jitkellmu qed jogħġbok qed jogħġobkom ollu jdejkom. Jiena eh, issa <laughs> naħseb għandi l-obbligu li nispiegi x'inhum nispjega x'inhuma dawn il-bowls bonds. Mario, peress li nsemmejtu, il-proposta tijaj il-li ġit diskussa l-biraħ fis-seminarju seminar fuq il-semestru Ewropew hija fil-fatt modifika ta' kif għanna nitrattaw l-interessi li qed jitħallsu taħt il-mekkanizmi differenti. Naturalment, però, tista' tuża bħala mekkanizmu ta' bonds. E, pratikament hija ħaġa sempliċi. Fil-somom illi qed jitħallsu pereżempju tal-Irlanda ta hemm premju fuqhom illi huwa ir-riskju ta' default e, f'termini ta' suq. Però meta aħna naġixxu f'sistema ta' auto għajnuna eh, għanna e, naħdmu bħala kulleċ ma ma namlux mġiba ta' banek ta' investiment. Allura, flok ma dawk illi ħadu riskju u zammew il profit fuq iħalluħ dan lejn il-pajizi illi isselfu l-flus. Dina ta' tirsol, tissodisfa ħafna ehm, ehm, prerequisiti hija attraenti u kolla għax swi jistaw jaraw illi dan huwa eh, hemm somma potenzjali illi eh, eh, tista' servi meta wieħed irid iħallas id-dejn lura u jista' jkollha l-impatt biex taffi il-ħsara ta' rollover. Peress li wieħed qed iħallas interess oli, hemm ħafna sofferenza assoċjata. U il-fat li eh, il-flus ma terċevjomx sa' kem eh, jieġi provati li ma kienem lebda default, anki dan jirrispetta l-kondizjonalità rigoruza eh, li jirsovri il-problema tal-amendi ta' trattat. Il-beraħ ġid diskussa din il teorija u il 77 ġermanizi innotawa u ħadwa fil-Kumitat Ekonomiku Finanzjarju u hemm ħafna nies fi DG Ekfin li iskoprewa u e, u għallu li forsi din ħaġa li nistgħu nagħmluha. Jiena wettom il-kollegi li se nagħmel proposta u u nistaw naħdmu bil-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni illi kunem wedif simili eh, u nistaw u koll nestenduwa fil-Eurobonds. Mistana ċejktar eh, jekk ma fimtunix eh, tistaw staqsuni wara il-laqa. Dana biex nispiega il-referenza sempliciment għax Mario semmija. Mela, l-ewwel bnidem li E, jishtiq jitkellem hija Viki. Grazzi Sharon. Jiena ma konx sensaqsi fuq l Bonds, fuq il-Bowls Bonds. Però kulħadd qed jipprova joħroġ bidejat kreativi, jiena nixtieq nżid forsi ħaġa illi il-livelli oljien ta' interess imħabba il-default imma anki imħabba l likwidita nistaw naraw differenza bejn il-bid u l-spreads u un um daċxajn dak li għetijġri għawnek. Il-mistoqsija tiegħi però ija fu il-punt estrem importanti estremament importanti fuq l-investimenti fi żmien twil, fil-medda ta' żmien twila. Kif nistgħu ninvestu għal tkabbir ekonomiku fil-futuru, mhux is-settur mhux l-ispiża kollha tal- Eh, settur publiku wa ħażin u dak tal-privatu wa tajjeb. Però fejn se nagħmlu differenza? Meta nħarsu lejn eh, proġett ta' investiment, per eżempju il-high speed rail, eh, et ninvestu aħna għażmin it-twil li se jkollu umbat riżultati fit-tul Eh, anki, però iktar diffiċli li wieħed jarah dana meta wieħed jagħmel investiment fl-edukazzjoni, fejn hija eh, il-payback tagħha di. Aħna tkellimna fuq da qabel il-miliet. Ma nafx hekk intkom eh, ħsibijiet fuq kif nistgħu niddefinixxu il-bażi ta' kull nefqa ta' gvern għandha tkun biss fuq il-kwestjoni ta' trasport u edukazzjoni, għandu e, għandu e, jkun li konna viżjoni ta' zmini twil u kif nistaw aħna nifmu l-idea tija kun esprimuha fil-matematika tan-numri. Din hija idea, idea tajba li nitkellmu minn ma nieħdu erba' u tliet mistoqsijiet flimkien. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi ħafna l-Professur Monti, jena ħad kost ħafna bil-introduzzjoni tijak, Aziz Professur Monti. Oġbitni ħafna l-introduzzjoni. Għandek traduzzjoni bil-ġermanis, tajt nesta nkompli bil-ġermanis. Inti verament kont sofistikat fl-introduzzjoni tiegħek kiena ħad kost ħafna wkoll bil-paralleli ma' sena 2003 kif ukoll li tkellimt dwar l-atturi differenti fuq livell Ewropew li wieħed forsi jiffoka iktar fuq eh, dan li pjanar fuq żmien eh, qasir ta' żmien u jinsa dawn l-anijiet li ma pjanati fuq eh, periodu twal ta' żmien jiena l-insaqsi kusa sabiex inti tidħol daqsxejn iktar fid detta xi jfisser dan xi tfisser din il pozizjon li għalli kem semmejt għal għal fuq livell ġenerali fejn huwa l-periklu partikolari aħna jista' jkun li nitilfu iktar interessi l-Parlament Ewropew fuq xi rid jaħdem iktar ħalli bekk aħna naraw li konna politika ekonomika li titmexxa aħjar u biktar responsabilta fejn jista' jkollna aktar valur miżjud ħalli aħna permezz ta' il-modi differenti ta' kif hija strutturata l-ekonomija fil-pajjiżi differenti Kif aħna nistgħu nifformulaw kollox ħalli jkollna valur miżjud fuq livell Ewropew? Kif aħna jista' jkollna arkitettura iktar raġonevol, iktar li tagħmel sens? Dan huwa x-xogħol tagħna bħala leġislaturi li issa fil-fatt aħna nidħlu fid-dettalji ħalli naraw jekk hemmx dan l-ippjanar maħsub iktar fit-tul dak li għandu x'jaqsam l-arkitettura u tmexxija ekonomika. Din hija mistoqsija jiena nixtieq ngħid kumment ieħor jiena verament oġobtni dwar dak li jett dwar l-Eurobonds anka mill-perspettiva ġermaniża konvinċejtni, pero jina nishti nerġa' nsaqsik hawnhekk f'dak l-għandu x'jaqsam id-disin istituzzjonali. Kif jista' dan ikun formulat dak l-għandu l-Eurobonds? Dan ħajkun fil-forma ta' aġenzija Ewropea li ħadd iħossib dan, ħajkonna l-EMU li ħajħossib dan ix-xogħol ħalli bekk aħna naraw li dan ikun tajjeb ukoll għall-attività tagħna bħala leġislatur. Grazie. Right, thank you very much. Grazie ħafna. Mela, dan huwa nofs il nies li xtiqu jitkellmu għatanni eh, tnejn oħra. Eh, però Mario forsi trid tirrispondi għal dawn it-tnejn u tagħti xi ftit eh, risposti, però tiftakar tiftakar li mbagħad naraw ieħor ta' mistoqsijiet. Bladu. Grazzi President. <clears throat> Iva, il-punt fuq il-likwidità Eh, li għajmet il-Sinjura Ford u importanti ħafna. U ta' minn wieħed jintroduċih bir-reqqa f'kull diskussjoni, jiena naħseb li tista tkun utli din id-definizzjoni. Fuq l-investimenti fi żmien twil minn naħa ta' struttur pubbliku, eh, jekk għandix iktar kommenti u sibijiet mod partikolari fuq dak li għandu xjaqsam mal-kwantifikazzjoni u kif nistaw nevitaw dawk l-istati membri illi illi joddu kollox bħala investimenti biex jaharbu mir regoli ta' disciplini, ta' disciplina tkun ħaġa faċli, però mhux produttiva li najtiva li għandi <laughs> sibijiet u eh, fil-fat dan il-ħsib jina għamiltu fl-1996 meta diskutenja fil-Komissjoni Ewropea di għax jina eh, nifem, eh, fimt dak iż-żmien li kienem diffikultajiet enormi fuq l-inġenjerija ta' din l-istruttura, però jekk nibdow issa bl-Eurostat, bl-Stati membri, bl-ekonomisti biex nibdow konsidraw dak li rridu nidefinixxu bħala investimenti, allora forsi wara ħafna snin E, e, inkunu l-estejna u dan l-approċ mbagħad jista' jiġi imwetta. Dana ma sarx naturalment għax kien perikulus li wieħed jikkonsidrom dawn l-affarijiet. Allora jina naħseb illi e, fl-ekonomija dejjem u, f'kollox, però anki fil-ħajja, irridu niddistingu bejn l-ewwel l-ewwel priorità u t-tieni priorità. Din l-idea li nid definixxu u nagħtu konċetta ta' x'inhuwa l-investiment. Din hija eh, diffikultà ta' tini priorità, ta' tini ordine, però l-ewwel priorità hija aħna naqblu illi mhux neċessarjament il-konsum privat finanzjat bil-dejn bis-self u aħjar bħala definizzjoni mill-investiment pubbliku jekk hawn problema hawnhekk hija naħdmu fuq il-metodoloġija u naraw kif nistgħu napplikawha. U jiena sentimenti għaj istintif huwa eh, ok, eja naplikaw definizjonijiet eh, restrittivi, limitativi eccessivament, pero eja naqblu fuq xi ħaġa tal-anqas illi e, se tkun tista' tiġi użata fil-futur. E, Sur Bullman, l-2003 l-esperienza tal-2003 u kif nistaw e, l-lum infaslu fit-test li għandek għoddimkom iktar attenzjoni għall disciplina fi żmien twil iktar minn dik fi żmien qasir. Hawnhekk ukoll naħseb iridu nagħmlu distinzjoni. Il-biraħ fil-konferenza li tkellmet fuq għal-President eh, Bowles eh, ħafna nis li intervjenu eh, diskutew fuq il-pakket ta' governanza minn ma ħassewhom vinkolati u jew limitati bit-testi eżistenti u kienem ħafna evalwazzjonijiet pozittivi, kritiċi radikali u minnaħa l-oħra. U importanti li dan nżommu f'moħna, għal stant konna rridu nifmu aħna li qed naħdmu fuq eh, Eh, eh, fuq pjan li huwa tajjeb li jaħdem li jagħmel sens, però hija waħda mill-possibilitajiet biex niżguraw din id-disciplina. Issa, meta wieħed is li eh, għandna dana wieħed mit-testi li rridu naħdmu fuq, hemm modi oħrajn. Per eżempju, aspett biex nevitaw disciplina non kredibbli illi hija eh, effukata fuq iżmin qasir mod eċessiv eh, huwa illi nikkwantifikaw il-kriteri għal triq ta' rientri għal rapport bejn dejn u GDP. Jien naħseb li huwa importanti li dan il-konċett introduċejnih fit-test, però tkun ħaġa importanti u koll illi ikkonna sens komun illi sens komun iġi applikat għal da. Anki jekk biex nizguraw l-opinjoni pubblika, jekk nitolbu fil-leġislazzjoni sekundarja rientri patent impossibli, jew sen farku il-possibilità eh, fil-futur jew inkella sen nitħlu f'reċessjoni eh, impossibli. U dinajja tri triq li għata għanna u dimna illi inkunnu nistaw ninjettaw dozi ta' sens komuni iktar qoddim. Forsi nistaw naħdmu eh, iktar battazzjoni fuq testu nsibu eh, bibin għal din il-kwistjoni tal-dejn publiku u biex natu provi illi jintkom għandkomx eh, intkom et intenzjoni li tamlu dilwizzjoni ta' disciplina, jena nkun a favur ta' Eh, zero. Eh, issa eh, għanda tkun għanda tkun viċin ta' zero, f'Maastricht kienet tlita, ma għaliex għanda tkun, għaliex għanda tkun tlita fil-mija. Ek irridu aħna produzzjoni, ek irridu ħaġa pozittiva, għanda tkun zero. U mat fl-aħar fuq l-Eurobonds. xin Xinuwa il kif għandu jiġi mfassal l-ewwel net nistgħu ngħidu li għandha tkun aġenzija tal-komunità biex jinħarġu dawn l-Eurobonds probabbilment biex ma ma jkunniex ħafna aġenziji maħluqin u naħseb il-Parlament huwa eh, intelligenti fuq di eh, illi nużaw l-istruttura li diġa teżisti għal għal EFSF, intkom tafu ħafna iktar minni xi tfisser. Grazzi, issa għandi erba kellima, mux tnejn. Mela issa nerġa naqsamhom fiż-żewġ gruppi ta' tnejn. Filippo Silvi, u bat wara nerġgħu nitkellmu fuq naddu għal Mario, bat Diego u Astrid. Mela l-ewwel Filip. Grazzi, Sharon. Professor Monti, eh, nirringrazzjak tal-intervenzjoni tijak illi kien mimli ideat interessanti. U nixtieq nitkellem fuq żewġ inz l-investiment u l-integrazzjoni, naqbel miegħek bil-fettament. Huwa veru illi jista' jkun hemm integrazzjoni ekonomika reali minar ma jkun hemm dak li Jean-Claude Trichet jgħid federazzjoni, jiddefinixi federazzjoni fiskali, meta nitkellmu fuq federazzjoni fiskali eh, Eh, illi tirigwarda l-ispejjeż biss jiena naħseb għall-aspett tul. Inti fil-rapporti għak fuq is intern fil-kwistjoni tal-politika tas-suq internu tal-kompetizzjoni għamilt referenza li għamma jena nistaqsik minnajr tul fiskali ta' taxxi ġifiri, jekk inti tistax tara eh, mod koordinat bejn pajizi membri nistaw nistaw nimmaġinaw xi ħaġa li, li tagħmel sens li ikun hemm kooperazzjoni fuq l-enerġija fit-taxxi fl-ekonomija fl suġġetti kollha. Inti tista' taħseb fuq dan il-livell ta' integrazzjoni li fl-opinjoni tagħna hija indispensabbli. Mbagħad hemm aspett ieħor eh, ma jistax ikun hemm integrazzjoni mingħajr proġetti komuni. Eh, jiena qed nerġa' nitkellem fuq l-enerġija, trasporti u l-investimenti bħal eh, programm AFAS ta' riċerka u żvilupp. Dawn huma eh, dejjem l-istrumenti li propju għan natura tagħhom huma proġetti komuni u jistgħu waslu għal integrazzjoni akbar. Nixtieq nkun nafx taħseb int fuq dan is-suġġett. Grazzi. Silvi. Grazzi professur eh, Monti tal-li jgħataw fosna. Nirringrazzjak mux bissal dak li jinti għat fuq il-parlamentu għax tijaw, imma anki fuq l-spiritu li aħna naħdmu fuq. Eh, barra mill-parlament ħafna eh, jikritikaw il-rida il tagħna li rridu nżidu l-kompetenzi tagħna u u jina nifem li inti fimt eh, il-rida ta' trasparenza u ta' eh, intervenzjoni li l-Parlament jishtiq il-Parlamenti Nazjonali għandhom ir-rol tagħhom ukoll, però eh, mux dajem irrespettaw id-disciplina u għahna nistaw nirrespettaw aħjar. U għanki fuq l-Eurobond, jena nishtiq li ringrazzjak għanki fuq l fat li inti insistejt fuq l-argumenti li nistaw eh, nikonvinċu dawk il-pajizi li għal jomu ma' importanti, hija importanti ħafna disciplina. Mela, miex kwistjoni li għawnek etni promovu l-imġiba responsabli, ma' eh, eh, eh, id-disciplina tassu. Nċinam l-egżewġ mistoqsijiet konkreti. Ma nafx jek dak li inti għad fil-1996 ġi publikat, pero eh, tkun ħaġa tajba li wieħed ikollu kopja tagħhom għax l-ideat tajbin għandhom bżonn iktar żmien biex wieħed jifimom u jiddiġerihom. Nishti u eh, nifmu xejn iktar dawn l-ideat. Jiena ma naħsibx li tilfet l-interess din l-idea. Umbat il-punt liħor eh, hija il- karattru globali tal-governance ekonomika u fil fat marridux eh, najdu li aħna eh, saħħaħna eh, l-ideja tal-governance ekonomika għabel ma fil-fat l nihdan. Aħna għanna testi u d-dimna fuq kif nistaw naslu għal koerenza. Maħnix maħniex eh, dana qed ninkluduh fil-suq internu, nixtieq li dana namluh fl-imkien hemm bżonn u eh, eh, kooperazzjoni. Eh, Jena naqbel ħafna ma dak li għalet il-Kommissjoni. Kif nistaw dan il-pakket niproduċuħ konkretament? Grazzi. Jena, Sur Lambert, il-risposta tija hija affermativa għaż-żewġ mistoqsijiet tiegħek. Ma jistax ikonna fil-fatt integrazzjoni reali eh, minar ma namlu xaħġa fuq il- eh, suġġett ta' tassazzjoni u minar investimenti konġunti. Eh, issa fil-dimensjoni fiskali. Minn din naħa, minn dal-punto di vista, u mux mill-punto di vista tal-destin tal-Europa kollha kemmi, jien naħseb illi aħna għanna nikonsidraw l-kwistjoni tal-own resources u titoli għal-komunità dina għanna nikonsidrawa separatament. Jina minix kontra, għanna nikonsidraw, pero ma naħsibx li hija e, marbuta direttament l integrazzjoni ħaġa suġġet differenti. Ma naħsibx li għanna bżon ta' federazzjoni fiskali biex inkunu nistaw noħolqu e, unjoni sostenibli ekonomika monetarja. Inti għat fiskali u inti għati li ħaġa ambigwa, for kważi skizofrenika e, il-naħa tal-budget u n-naħa ta' tul u titkellim tiktar fuq il-tul għax fuq il-naħa tal-budget il mekanizmu li għanna issa u dimna u ġa pass fit direzzjoni tajba. Jina bħalek naħseb li għandu bżonni li konna xitik ta' koordinazzjoni għad dimensjoni fiskali illi din għanda seħ biex ikkolna eh, su intern veru. U għandu jkollna possibilità anke li nagħmlu progress fil-qasam ta' tassazzjoni. E, e, l-erba kapitoli semmejt inti. ċerti suġġetti fl-Europa huma tabu, għax eh, n-nies taċitament jaqblu li huma tabu, allora il-problema ħadd ma jsemmiha u tibqa tabu. U din verità devastanti fuq il-koordinazzjoni fiskali naħseb li nistgħu nagħmlu progress kbir. Fl-1997 kellna l-ewwel pakkett żgħir fiskali, ma anki f'dak iż-żmien kien inkonċepibbli illi anki fl-unanimità pakkett bħal dan jista' jiġi approvat jew jista' jkollna imġiba għal kumpanni però fil-fatt dit waslet eh, u għandna bżonn ta' iktar eh, integrazzjoni. Ma n-nies għadhom jitkellmu fuqhom dawn affarijiet, jiena fir-rapporti kellimt fuq dan is-suġġett, però Rridu anki nikkonsidraw il-miżuri li ġew implementati bħala riżultat ta' dan ir-rapport. Kien hemm uh, progressi żgħar il-grupp tal-politika tat-taxxi eh, li eh, emer eh, li ħarġu dan huwa l strument biex noħolqu dan il-pakket fiskali u dan kien minn rappresentanti fer, eh, rap personali tal-Ministri tal-Finanza u mhux minn civil servants u din hija ħaġa importanti u ġi propost u kien hemm li ma jistax ikon grupp fiskali illi ikun taħt il-presidenza tal-Kummissarju tal ta' Tassazzjoni. Mbagħad it-tieni laqa eh, eh, ġiet eh, organizzata u l-Kummissarju Xemeta bħalissa huwa il-President tagħha huwa komitat li qed jaħdem bħalissa u naqbel, naqbel miegħek. Imma nix inkunu Eh, pessimisti eh, sal-aħħar u fuq dawn il-proġetti konġunti nerġa' naqbel eh, hawnhekk eh, kollha kemm aħna ħdimna fuq dak li nista' nsemmi il-kreazzjoni ta' eh, suq in su intern, su wahdini legali għanna amministrazzjoni, regoli infurzar komuni imma għandu jibżon li konna anki su wahdini prattiku, li jaħdem fil-prattika, ek dana ma jseħx, ma jaħdemx tajjeb is-ċittadini mhux se jkunu kuntenti u l-appoġġ politiku għal suq waħdini anki jekk huwa eh, ta' nofstri ma jkunx iktar viżibbli. Is-Sinjura e, Gular, grazzi ħafna tal-li inti għaraft li jiena fimt il-messaġġ tal-Parlament. tal parlament fuq dak eh, li għandu xieqsam ir ruol tal-Parlament. Però nixtieq anke ngħid xi ħaġa oħra fuq dan u ngħid illi fl-opinjoni tiegħi naturalment huwa importanti li jina inkun fimt dan il-prinċipju, però dan mhuwiex l-għana ħari tagħkom. Mod ġenerali, hemm komprensjoni tal-fatt li jekk il-parlament huwa parlament nobli, però rridu anki naħsbu fuq il-fatt. Fuq fejn sejrin, f'xliema direzzjoni qegħdin nimxu leha, eh, disciplina, accountability, eccetera. Fejn hu rwol tal-parlament f'dan il-każ? Allora, jekk aħna se jkollna naqdu rwol fid-disciplina biex inkunu nistgħu nagħtu l-ċittadini dan il-valur miżjud u ners u iktar viċin lejom, issa aħna nistaw inżommu għad-disciplina u nużaw il-lingwa li hemm bżonn kif naraw fil-parlamenti nazzjonali u nkunu anki rib tal-stati membri. Aħna rajna fil-parlamenti nazzjonali hemm limiti għal dak li jistaw jamlu, pero hawnhekk fil-Parlament Ewropew intkom tistaw taqdu rwol differenti. Fuq il-żewġ mistoqsijiet, mbagħad tiegħek fuq l-Eurobonds jiena m'għandix bżonn inżid xejn ma dak li inti qatt, però fuq iż-żewġ mistoqsijiet nista' nagħtik referenzi fuq il-pożizzjoni li jiena ħadd fl-1996 hija pożizzjoni pubblika li jiena adottajt għax anke f'dawk iż-żminijiet Eh, kienu jeżistu leaks u etra li jena ktibt l-President tal komissjoni eh, eh, ġiet likjata u ġiet publikata l-ġurnata ta' wara, nistantik referenza tagħha. U mbagħad kellek mistoqsija oħra fuq il-rabta mal-suq wahdini. Anki dan għandu jiġi konsidrat bir-reqqa naħseb jien. Però jekk bil-politiċi strutturali eh, nistaw niksbu situazzjoni fejn issir referenza għal situazzjonijiet fl-istati membri u anki għal situazzjoni strutturali eh, fl-Unjoni Ewropea kollha, hawnhekk naħseb illi se jkollna verament inkunu ksibna verament suq waħdini illi jaħdem kif għandu. U fin-nota spiegativa tar-rapport tiegħek inti tkellimt fuq dan il-fatt li sur trixe jaħseb li waħda mill-kondizzjonijiet għal suq waħdini ottimali jew ta' zona ta' monita waħda biex dinat tissopravviva hija li jkun hemm fondament pedament eh, xira li jaħdem. Grazzi, grazzi ħafna tajt il-President. Għandi komment eh, fuq l-ideja tal-1996 u kien hemm ħafna idejat f'dak iż-żminijiet meta eh, kienet qed tinħoloq l-Eurozona u dawn l-idejat ma ġewx implementati u jina naħseb illi bżonn namlu affarijiet iktar estensivi forsi iktar iktar eh, li umu eh, forsi eh, minn dak li jiġri fil-bidunet u d-dinja hija ħaġa li għanna noħduha bis-serjetà u Eh, eh, ikonna nerġaw namlu dak li ma milniex fil-passat eh, u l-ispiża hija ħafna aktar milli kienet kun kieku kienet qabel. Issa għanna tliet kellima, Diego u għanna umbat fl-aħħar għanna l-Andreas illi nistaw nżidu fuqum. Grazzi. Grazzi ħafna. President. Grazzi lill professor Monti tal-intervenzjoni interessanti ħafna li għamel. U ta' spunti għal dibattiti futuri. Jira nishtiq namet tlet mistoqsijiet, mistoqsijiet mirati, meta nikkonsidraw li f'dan il-moment preċis aħna qegħdin bħalissa għaddejjin fi proċedura eh, ta' diskussjoni ta' eh, eh, relazzjonijiet fuq il-governance ekonomika professor Monti itkellem fuq żewġ nuqqasijiet ta' din il-proċedura leġislativa. Waħda illi hija fuq l-integrazzjoni, ċew il fatti li m'għandniex suq integrat. U t-tieni nuqqas huwa dik eh, fuq l-ispejjeż ta' investiment. Issa fuq l-ewwel nuqqas. Nixtieq insaqsi forsi mod egoista eh, jekk jistax indikanna b'dan il-pakket x'jaħseb illi għandu jiġi inkluż f'dan il-pakket biex inkunu nistaw insolvu e, il-kwistjoni tal-integrazzjoni tal suq ta' swieq li mandom ikunu l-miżuri konkreti li għandhom jiġu previsti. It-tieni net, fuq il-kritika illi e, ġiet mamula fuq e, dak li għandu xaqsam mal ispejjeż inti taħseb illi e, għandu e, jkun hemm distinzjoni bejn e, spejjeż pubbliċi u spejjeż e, privati. Eh, L-ispejjeż ta' investiment jitolbu illi ikun hemm disciplina. Eh, jien nista' nagħmel eżempju dak li fil-pajjiż li naf jiena fil-Portugal, pereżempju fil-Portugal jista' wieħed jagħmel vjaġġ fit-triq bejn l-ewwel u t-tieni belt tal-pajis tal bit-tlet toroq, eh, kważi paralleli waħda lejn l-oħra. Da xifisser? Ifisser li hemm min għandu hemm toroq li għandhom ħafna traffiku, għandhom hemm toro oħra li m'għandhom l-ebda traffiku xej, għaliex għax il-ċittadini eh, iridu li kollhom it-triq ħdej fejn joqogħdu kulħadd trid juża triq l-iktar viċin, l-iktar qrib tiegħu. Kif nistgħu nagħmlu? fl-Europa biex il-gvernijiet kollha jaħsbu b'mentalità Ewropea. It-tielet mistoqsija mbagħad hija r-rwol tal-Parlament. Tal parlament il professor Monti ikkritika r rwol illi il-Parlament għandu llum fuq il-budget u saħaq fuq il-fatt li l-Parlament Ewropew jista' ikollu u jaqdi rwol importanti bla dubju ta' bidla tal-għażliet, però id-disciplina tal-budget hija tal-kompetenza tal-istati membri. U ma l-istati membri li prezentaw il-bilanċ u dawn għandhom ħafna drabi maġoranza fil-parlament li ikun jistaw jappoġġaw l lażliet tagħhom fil-bilanċ eh, fil-budget. Eh, forsi mod kif nistaw nidisciplinaw dawn jista' jkun hemm eh, bilanċ bejn il-Parlament eh, network bejn il parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew u dana tista' tiġi użata bħala strument ta' disciplina. Mela, naf li għaw minn għetit titlobni l-mikrofonu ma li tidu tkunu veloċi, ma Astrid. Meta nieħu il-mikrofonu jina dejjem inkun veloċi nitkellem mal-ajr. Grazzi li Sur Monti tal-prezentazzjoni tiegħu ċara passoltu. soltu Eh, jiena ħad pjaċir nisma fuq uh, il-konsekwenzi drastiċi u anka il-kommenti li sarom il-kapijiet tal-gvernijiet. Eh, Kommenti mux devastanti minn uh, naħa taħom bisim anka mill-president tal-kommissjoni li jiena smajt fuq il-televizjoni ġermaniza dal-ħodu. Issa, dwar l-aspet uh, ta' disċiplina, Sur Monti, taħseb li mekkanizmi sofistikati għajmu problemi ta' disċiplina fl-istati membri differenti u inti temmen illi l-istati membri femu tajjeb l-implikazzjoni tal-din l-Unjoni Monetarja e, jew forsi dinna da xi ħaġa e, il-bot wis minn dak li qegħdin jifmu. E, e, dwar id-disciplina mingħajr ma jirrealizzaw xem qudiemhom. Mbagħad il kommenti tiegħek dwar il-Parlament Oro. Pej kienet interessanti ħafna. F'pajjiżi il-trade unions huma kontra illi ikonna dan il-perjodu Ewropew illi inti semmejt. Ma nafx jekk il-parlament jekk xi jekk il-parlament ikun involut f'din il-ħaġa. Jiena eh, fir-rigward tal-Europe bonds fimt li inti semmejt font ta' ġestjoni ta' dejn u mux eh, investiment Ewropew fuq skala kbira. Għalfejn eh, dawn il-Eurobonds mandom ikunu strument ta' investiment fuq skala kbira għal eh, per eżempju għal networks trans-Ewropej. Dwar eh, su aktar integrat. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss dwar eh, federalizmu fiskali u koordinazzjoni ma hemm ukoll standards minimi li wieħed irid jirrispetta anka fuq sma oħra jekk wieħed ħajoħloq dan is-suq eh, veru waħdini. Id-differenzi soċjali li jeżistu bejn l-istati membri eh, u per eżempju l-persuni li qegħdin jġildu dwar fil-Ġermanja dwar paga minima ta' 800 euro. Aħna eh, zidna il-paga minima fil-Lussemburgu għal 1800 euro għal persuni li mandom xeliet u fuq l-2000 għal dawk li għandhom il-ħeliet, ġifira differenzi jem bejn il-pagi minimi. Grazzi ħafna Signor President, Sur Professor Monti, inti fir-rapport tiegħek fil-fatt dwar is-suq eh, intern u l-evalwazzjoni tas-suq intern inti diġà ħriġtu dan ir-rapport u rejt kemm huma importanti rabtiet bejn it-tmexxija ekonomika u l-integrazzjoni tas-suq intern. Fil-mezzi tax-xandir però qalu li l-Kummissjoni ffukat b'mod eh, b'mod preċiż wis fuq dawn il-kwistjonijiet ta' tmexxija ekonomika biss iżda mhux fuq l-integrazzjoni ta' suq interni ma naħsibx li dan huwa minnu minħabba li dak li inti qed naħseb illi se tnaqqas fil-fatt il-tensjoni fost il-pubbliku xi ħaġa oħra hija importanti ħafna huwa il-fatt li wieħed jista' itejjeb ħafna regolamenti makroekonomiċi fil- fl-integrazzjoni tas-suq internu. Din hija xi ħaġa importanti ħafna u din hija xi ħaġa li tennew bosta kummissarju wkoll qudiem bosta kumitati li huma responsabbli aħna kif nistgħu ikon iktar kooperazzjoni ħalli bekk dawn l-anijiet li inti qed issemmi jintlaħqu b'mod ħafna iktar faċli, ingrazzjak. Be good and quick. Grazzi ħafna, Sinjor President. Jiena, Sir Professor Monti, jiena naħseb li ma tantx fadal ħafna membri iżda eh, illi kienu għawek mal-li l-ism periodu li jinti kont kummissarju, naħseb li għaw tlita minna biss, u aħna nafu kemm inti kont ħdimt b'mod sod u tajjeb u nisma tajjeb ħafna, però jina nishtiq ukoll li nikkummenta fuq il-fatt illi inti tkellimt fuq dan il-limitu ta' 60% li dan kien limitu li kien irrispettat mill-istati membri kollha. It-tieni punt, jiena naħseb li il-massimu ta' 3% kontra id-dejn il-ġdid dan kien bbażat fuq il-10% ta' tkabbir tas sena ta' qabel u aħna konna edna illi dan din il-perċentwal ta' fil-mija ħajkun ibbażat fuq ir-rata ta' tkabiru fit-trattat ta' Maastricht m'hemmx miktub illi dak li għandu x'jaqsam fil mija għandu dejjem ikun stabilit. Iżda aħna ngħidu li m'għandu jkun hemm lebda dejn net U massimu dejjem ħajkun ta' tlieta' fil-mija. ġifieri jiena naħseb li inti għandek raġun iva li l-ikbar Eh, l-iktar pajjiżi li għamlu dnub biex ngħidu hekk kienu l-Ġermanja u Franza, inti kont eh, kummissarju tal kompetitività u naħseb li eh, tiftakar li kien hemm ukoll il-ment qudiem il-Kunsill u aħna biddilna wkoll il-rati ta' tkabbir u l-politika li kienet s-saħħaħet kabbir, issa jien dak li għandi xi qasam l-Eurobonds naħseb li huwa importanti ħafna niddiskutuhom fid-dettal u dawn l-Eurobonds biex possibbli skont l-artiklu 125 e ta' trattat u f'dak li għandu x'jaqsam il-Ġermanja naħseb il-kollegi Bullman u oħrajn qalu hija fuq dan aħna għandna problema minħabba li l-Kostituzzjoni torbot il-pajjiż federali tal-Ġermanja u jekk ikun hemm eh, xi ksur kontra l-Kostituzzjoni din hija diffiċli ħafna li noħorġu minnha u jien għandi mistoqsija dwar il-laqgħa li kien hemm il bieraħ ma' Sur Barroso. Sur Barroso l bieraħ eh, suġġerixxa dan il-pakkett ta' għajnuna naħseb illi forsi u mhuwiex eżattament dak li huwa responsabbli, però naħseb li dak li ħaġa importanti ħafna huwa li hu suġġerixxa illi fil-ġejjini M'għandux ikun hemm dawn il-programmi kontra dejn iżda li jkollna dan il-patt ta' stabilità u tkabbir li għandu jkun implementat u jiena naħseb li dan jista' jkompli iżid is-sitwazzjoni li mhijiex sostenibbli xejn fl-istati membri. Inti kif eh, x'taħseb fuq dak il-li qal il-President Barroso l-bira, inti inti ekonomiku independenti u mandekx parti mill-Komissjoni ġifiri aħna nismaw ħafna opinjoni tijak indipendenti. Grazie. Sort of slightly on borrowed time. Mela, għatanna eh, ftit ħin issa fidejna għalek irridu kunu fil-qosor. Titkun fil-qosor, eh, bak nafri għandek ħafna fuq xiex titkellem. Grazzi ħafna, naħseb li l-aktar parti interessanti ta' dalodu għat trid eh, tasalu għalhekk jiena ma nixniħum il-ħin tal-kollegi distinti illi dal-waqt jieħdu l-mikrofonu u ma jina għalhekk niskuża ruħi mal-membri tal-Parlament għal din ir-round għax kun nkun fil-qosor ħafna surfejo li ma miżuri speċjali għall-integrazzjoni tas-suq nistaqsej dwar dawn Eh, naħseb għanna naħdmu fuq eh, din u nużaw moħna mux dwar il-mizuri speċifiċi li għanna bżon għax eh, daw tiġaqdin flat tas-su uniku tas-sur barnieri ma l-insibu rabta l-insibu passaċ pont bejn dan l-lat tal-su wahdini u u l- il-gvernanza eh, u l-pakket tal-gvernanza eh, li eh, semmejna. U mbagħad dwar dak li qal sur Schwab u anka nixtieq inżid xi ħaġa dwar dak fir-risposta Sinjura Golar il-rabta li teżisti bejn il-pakket tal-gvernanza u l-suq waħdini illi s-sur Schwab ukoll huwa għattif ħafna f'din il-kwistjoni Għalfejn? ma ġieċ proposta illi ikunem kunsil specifiku Ewropew dan din il-rebbija li jitkellem dwar din il-kussjoni tal-integrazzjoni vera tal-politika tal, tal, tal, tal tal-Unjoni. U eh, mek kien allura nejt li jiva hemm bżonn ta' dan li konna nifuka fuq dan is-suq uniku. Il-kapijiet tal-gvern għandhom joħorġu minn dan il-Kunsill Ewropew u eh, ikunu esposti għal din responsabilità li għandhom bħala atturi biex ikun hemm eh, integrazzjoni politika aktar reali fl-Unjoni Ewropea Ewropea u forsi il-Parlament jista jipproponi xi ħaġa fuq din il-linji. Naf illi eh, memx definizzjoni 100% eh, ta' dan eh, ta' dan. Issa dwar l-investiment pubbliku privat u it-tlet toroq li semma il-membru parlamentari tal-Portugal kien eżempju interessanti ħafna Imma miex uh, il-mod ta' l-ideja li għanda tipromovi aktar investiment pubbliku aħna il- kol nemnu illi il-sistemi nazzjonali huma ddisinjati b'tali mod manjera illi il-ċittadini u minna taħala iħallas taxxa ikun jista' eh, jagħmel monitoraġġ ta' dak li qed eh, jiġbor il-gvern bħala taxxi u fejn qed fuq il-flus. Jiġifieri hemm metodi ta' eżaminazzjoni ta', ta fil ta' monitoraċ issa dwar dak l-qasur Fejor. Iva huwa tajjeb li wieħed immaġina netwerk bejn il-Parlament Ewropew u dawk nazzjonali fejn il-Parlament Ewropew jista' ja jgħin il l-Parlamenti Nazzjonali jkunu aktar konxi mill-kuntest Ewropew tal-kwistjonijiet diskussi. Isir Jura Loling. Eh, kuntenta ħafna li qed narakawnek eh, illum u eh, tippreżentalna eh, diskussjoni daqshekk interessanti, kummenti daqshekk konċiżi u interessanti. il-proċeduri eh, sofistikati huma biżejjed biex konna disċiplina din kienet il-mistoqsija u uh, il-pajizi u ma konxi li ridu jaġixxu aktar naħseb li bħalissa iż-żewġ kwistjonijiet huma importanti ħafna. Il-miżuri ta' disċiplina u l-proċeduri ma wieħed ma jistax jinjorhom. U nisperaw illi nkunu nistgħu nelbu eh, din eh, il-politizza eh, illi bħalissa qed konflitti bejn il-stati membri u U forsi sinra Laling inti nifsek tista' tinkoraġġixxi lil eh, Prim Ministru tal-Lussemburgu u eh, eh, forsi e, tikkonvinċiħi biddel it-teorija tas sur Juncker dwar din ir-riforma strutturali u disċiplina kif tafu waqa li aħna l-koll nafu x'għandna nagħmlu imma kif nistaw namlu għaw nirpu l-elezzjoni din kienet il-mistoqsija tijaw u li u rrit kem dawn il-kustjonijiet u ma eh, marbuta ma, ma kustjoni politika. U eh, nistaw pero aħna nuru illi il-disciplina mux neċessarjament ħatejnek terbaħ elezzjoni u eċessjoni għat teorija ta' Sur eh, Juncker u Sur Juncker innifsu għax huwa introduċa ħafna riformi fil-Lussemburgu, forsi mhux biżejjed qalet is-Senjura Luling eh, il-Sur Monti Alama inti qed taħsebek, jiena naħseb li għamel xi ħaġa eh, l-elettorat fil-Lussemburgu għallin asma opponix dan jek niftakar sowa jgħid Sur Monti. U uh, dan f'dawn l-aħħar 16-il sena. Issa dwar il-Eurobonds jina mux etnejt li dawn għandhom ikunu strument tal-finanzjar tal-investimenti hemm dibattitu palissa dwar dawn il-Eurobond eh, eh, imma dak huwa dibattitu differenti huwa eh, strument tad-dejn pubbliku mhux bħala mekkaniżmu tal-finanzjar tal-investimenti. tal finanzjar tal investimenti Issa Sur Langen, nirringrazzjak tal-mod eh, kif inti espremejt ruħek eh, niftakar jiena il-diskussjoni li kena fuq eh, il-xiri pubbliku u inti erġajt semmejt għala kienu waslu għal figuri ta' 3% u 60% fil-kriterji ta' Maastricht. Eh, Jien għajemtu li eh, kurjozita u kol dwar eh, tekst ta' sur Barroso. Jina nishtiq nirringrazzjakom il-kol. Eh, eh, kif taf aktar ma toqgħod magħna, aktar aħna jirnexxilna nuħorġu bidejat li nixtiequ niddiskutu miegħek. U zgur li dalwaqt nerġgħu nsibu skuża biex nerġgħu nistidnu hawnhekk magħna. U ħafna membri parlamentari li jitkellmu miegħek anka fuq livell individwali. Nirringrazzak ħafna għal boħra. Issa naddu għal sezzjoni marbuta mal-panel u, u nistiden il-kellima jiġu għawnek ħdejja u jihdu postom. U għajkonna pawza qasira ħafna ħafna sa' kemm organizzaw l-innanfusna. Right, um, <coughs> oh dear, colleagues, uh, thank you very much. Grazie ħafna. Uh, Nishtiq niskuża ruħi l esperti illi uh, ħanibdow uh, tart u um, mbagħad uh, dan id-daw minn uh, insofru ħaktar il-qoddim. Issa komplu bil-agenda mingħajr ebda introduzzjoni u ħanimxu għal uh, il-prezentazzjoni ta' xar minuti kull wieħed u l-ewwel waħda hija ta' Paul de Graaf li huwa l professur tal-ekonomija internazzjonali fil-KU ta' Leuven. Il-mikrofonu, il-mikrofonu jek joġbu. Nishtiq, nifoka il-diskorsi għaj fuq il eurobonds hemm ħafna aspetti malbuta mal-gvernanza ma minħabba l-memxin biżiet jiena nixtieq nifoka fuq il eurobonds Naħseb illi huwa importanti li nagħmel dan. Kif tafu illi żona tal-Euro waqgħet f'din il-kriżi eżistenzjali U din kella imma il-beneficju li ġabet maħħa il-konsensus li hemm bżonn ta' e, unjoni politika biex jiġi preservata iż-żona tal-euro fl-istess waqt jidher li hemm ftit rieda illi wieħed jimxi lejn din id-direzzjoni u għalhekk naħseb li l-unika strateġija li baqa' hija dik ta' passi żgħar lejn din laqda. e, eh, l-unjoni politika. Jiena nixtieq eh, nargumenta u ngħid li din l idea tal-ħruġ ħruġ ta' Eurobonds komun huwa l-ewwel pass importanti lejn din l-Unjoni Politika li tista' tippaċifika l-swieq finanzjarju ġib anka stabilta finanzjarja fiż-żona tal-euro. Barra minn hekk ħruġ konġunt tal-Eurobonds jista' jagħti wkoll xprunar eh, u tkabbir eh, fl-ekonomija fl-żona tal-euro l-argument awlini tal-favur l-Eurobond huwa wieħed politiku kif għadni kemet il-kriżi fiż-żona tal-Euro E, diġenerat e, fi krizi eżistenzjali fil-zona tal oro u l-investituri sa jistaqsu li l-om infusom jekk il-zona tal oro kifini palissa ix se tibqa ħajja u din innuqqas ta' fiduċja fil-futur tal-zona tal e, oro għanda toħloq instabilta endemika għanda l-effett illi aħbar ħażina f'pajjiż twassal għala aħbar ħażina f'pajjiż ieħor u anka għas-sistema kollha fiha nfisha. Il-kriżi fil-fatt għalbet uh, għallar wara deċiżjoni tal konsil Ewropew ta' ta' Deċembru fejn intalbu li detenturi tal-titoli eh, jgħatu eh, assistenza finanzjarja fil-ġejjeni. Din eh, fil-fat id-distabilizzat is-swieq u għamlitom vulnerabli għal l-attakki spekulativi ir-raġuni eh, hija simili għal dik tal-IRM, tal-mekanizmu tar-rata tal-kambju, illi wkoll għamel, ġab miaw movimenti ta' spekulazzjoni u irrati rati ta' interessi kellhom jizdidu u ankassir di valutazzjoni. Issa għanna l-istess ħaġa jekk uh, aħna ħannejdu illi il-pajizi jistaw jamlu din inaqsu l-valutazzjoni tal-bonds u eh, jizvalutawom u jizvalutaw id-dejn u dan joħloq sistema eh, li mi stabbli. Minn flok issolvi il- solvaw il-problema, il-mexxejja Ewropej fil-fatt żiedu il-problema u għamlu il-kriżi aktar endemika, intensa. U anka eżistenzjali, ġifiri rridu noħorġu minna din, rridu neleminawom dawn l-idejat li nintroduċu il- eh, eh, bailouts tal- U għalhekk kien argumenta illi eh, biex noħolġu minn dan il-vizzju ċirku vizzjus, eh, rridu noħolqu mekkaniżmu fejn il-pajizi membri juru li su li huma eh, impenjati lejn din iż-żona tal loro. Sissa kena biss dikjerazzjonijiet solenni li kien biss klim feraħ. Għanna bżon mekanizmu li jagħti sinjal tajjeb lis soqa juri li il-gvernijiet eh, edin emek wara iż-żona tal-euro. U jekk noħorġu dawn l bonds, il-pajjiżi li qed jipparteċipaw isiru responsabbli b'mod konġunt tal-dejn li jkunu ħarġu flimkien. U dan huwa impenn viżibbli u li jżomm ir-rigni u juri u jikonvinċi l-iswi li l-istati membri huma serji dwar il-ġejjieni ta' loro. E, Nkella il- Għawnek, anzi, għawnek, il-gvernijiet ikun għadin jorbtu idejom stess u juru li huma il-koll għadin jimxu lejn u huma impenjati lejn l-istess proġett Ġifiri, ir-raġuni hawnhekk għal darbohra hija waħda politika u hemm bżonn ta' din l-Unjoni eh, politika noħolqu dan il-mekkaniżmu u li juri illi eh, wieħed ma jkunx jista juhu imur u juhu passi lura u juhu passi konkreti. Dan jien biex ipaċifika il-sbiq finanzjarja xie neħi l-biżat assistenzjali li neħu l-istabilità li hemm lum u għalhekk u wkoll għal aktar stabilità fiż-żona ta' l uro ma ħafna raġuni tal-fejn uh, wieħed għandu jkollu l-Eurobonds, Mario Monti semma dawk finanzjarji u ekonomiċi se jkun dan il-mutur għal tkabbir jekk wieħed jagħmel deċiżjonijiet u jieħu deċiżjonijiet tajba. Però jiena ma se noqgħod nidħol iktar fil-fond dwar dan nixtieq ngħid ukoll issa u nitkellem ftit dwar oġġezzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma dawn eh, l-Eurobonds kien hemm reżistenza minn eh, ċertu pajjiżi għal eh, dawn l-Eurobonds u għet jifima din ir rezistenza għalhekk eh, id-dissin tagħhom għandu jqis din ir rezistenza u l-oġġezzjonijiet u jiena nsemmi zoċ żewġ oġġezzjonijiet. Wieħed huwa dak ta' riskju morali, il-moral hazard risk. U eh, il-pajjiżi jekk ikunu responsabbli b'mod kollettiv għal ħruġ, dan joħlo inċentiva għal pajjiżi biex ma joħorġux ħafna dejna għax huwa l-ħruġ ta' żejja ta' dan id-dejn li joħloq il-reżistenza. Iġifiri dan riskju morali Eh, ta' periklu morali għandu jiġi it-trattat. Din hija waħda mill-oġġezzjonijiet. L-oġġezzjoni l-oħra hija illi il-pajjiżi li għandhom tripla bħalma huma il-Ġermanja u l-Olanda per eżempju, dawn qed jibżaw li ħajkolhom iħallsu ħafna iktar f'dan il-klabb fejn hemm pajjiżi li għandhom huma ratati brata aktar baxxa u illi għalek dawn ikollhom iħallsu rati ta' interess aktar oljin. Um, E, ġifiri dik oġġezzjoni oħra li kienet importanti u biex nikkonkludi nixtieq insemmi kif wieħed jista' jitratta din il-kustjoni fid disinn ta' dawn eh, l bonds komuni u hawnhekk nixtieq eh, nieħu żewġ idejat eh, naqadhom flimkien anzi dawn iż-żewġ idejat, idejat li ilhom iduru għandna il-bonds il-blu u homor illi semma' Brogel illi jipoġġu limitu għal partiċipazzjoni fil-blue bonds li jgħidu l-om ukoll senior bonds li joħorġu b'mod konġunto. U eh, l-oħrajn li eh, mur li rin mill-limitu ta' 60% tal-GDP, dawn jissejħu junior bonds jew red bonds u għandhom rata ta' interess aktar għolja fis soq Ġifieri dik hija idea sabiħa illi tejn biex nitrattaw il-dan il-periklu morali għax qed noħolqu distinzjoni bejn l-ispejjeż tal-self marginali u dawk eh, medji. Eh, inti tolli uh, u tirranġa l tolli tollihom jew tnaqqashom uh, skont kif ikun hemm bżonn biex il-pajjiżi li jkollhom bil problemi ikunu jistgħu joħorġu mill-problemi li jkollhom. E, jekk kollhom wisq dejn kollom maħalsu iktar, jiġifieri hemm din dan il-fattura trajenti uh, miegħu. fatturi ieħor huwa Mm, proposta li għamilt ma' kollega e, wa illi fil-blue bonds nifushom ikun hemm rati ta' interessi differenti ġifieri pajjiżi ba' tripla ikollhom e, spejjeż ta' self medji u marġinal aktar baxxi kun hemm distribuzzjoni aħjar. Il-pajjiżi bil-la tripla ikunu ċerti li ma jħallsux aktar e, milli Eh, milli ħajsu jekk joħorġu dejn waħedhom. Iġifieri dan huwa għamot ieħor kif nistgħu nittrattaw din il-kwestjoni, nittrattaw il-oġġezzjoni. il kustjoni nittrattaw il oġġezzjoni Imma biex nikkonkludi, nasib li importanti ħafna illi eh, nimxu f'din id-direzzjoni eh, minħabba anka raġunijiet politiċi u anka biex natu sinjali l-issu illi iva dawn il-pajizi kolla huma eh, lesti għandhom irrida li jżommu iż-żona tal-ewro kif inija. Grazzi ħafna naġġu issa għal Paolo Manas li huwa professur tal-makroekonomija u l-politika ekonomika internazzjonali fl-Università ta' Bologna. Grazzi ħafna l-istedina tiegħek. Ħanaqra il-diskors tiegħi biex ma nitlifx affarijiet fit traduzzjoni. għandi introduzzjoni għasira unbat għan samiexi eh, riformi eh, għal eh, meda ta' żmien qasiru medju u twilu ħan semmi wkoll tliet aspetti dwar dan il-patas dwar ir-riforma li marbuta mal patat kabbir u stabilta. U anka għan semmi il-Eurobonds. ibda b'introduzzjoni qasira u nispera li ninkun nista' nkan asmilkom il-preżentazzjoni tiegħek kif ta' l il-kriżi tal-dejn Ewropea miset ma marriċ, anzi eh, l-spreads eh, eh, li u li qed juru li l-kriżi qed uh, timxi minn mill-Greċja għal Spanja għal Portugal u forsi anke l-Italja u l-raġuni hija li l-investituri qed jindunaw l-Unjoni Ewropea m'għandix biżejjed istituzzjonijiet eh, b'saħħithom għal prevenzjoni tal-kriżi u anka għal soluzzjonijiet ta' kriżi Għalek, il-xol, la riforma tal-istituzzjoni tija wahda formi dablu forsi anka ma nix bizzejet ħin biex namlu dan. E, kultant, il-nazzjoniet jirrispondu għal restrizzjonijiet nazzjonali aktar mill għal ġid komuni. U e, il-problemi xorta wahda għandhom implikazzjonijiet fuq livell Ewropew il-kriżijiet eh, huma e, saħħu matul dawn l-40 sena huma speċi ta' annimali li f'daqqa waħda jaqbżu fuqek u anka li wieħed eh, li pajjiż mill-qut jittieħed minn ieħor. Il-miżuri e, tiġa semmow u ttieħdu bħal pereżempju il-mekanizmu ta' stabilta ta' wara l-2013 u l-azzjonijiet u l-klawżoli ta' azzjonijiet kollettiva dwar eh, il-bonds. U proposti ġodda marbuta ma' dan il-patt stabilta u tkabbir u il afaz ġdid għal eh, gvernanza makroekonomika anka hemm proposti dwar il-banek u eh, l-supervizjoni <coughs> tas settur finanzjarju. Sfortunatament jider li dawn il-miżuri mhuwiex qed iserħu l-imħuħa U probabbilment dan u minħabba li dawn il-miżuri ġew forzati mill-avvenimenti li seħħow u ġew uh, anka dotati bla doċ biċċa biċċanzi. Eh, li rridu namlu huwa huwa illi ikonna sekwenza tajba ta' riforma istituzzjonali u għandu jkonna approċ innovattiv mod partikolari meta l-isfa eh, antiki tal-politika eh, ikunu fallow. Eh, X'inhuma allura l-miżuri short term li għandhom jiġu implementati fil-ġimgħat li ġejjin u fix-xhur li ġejjin? L-iktar priorità urġenti huwa li nespandu il-kapaċità tal-self tal-ISM dini miġ bizzejiet, pero eh, li tneħi l-spekulazzjoni sovrana u eh, eh, il kif tafu dejn sovran ta' min miljon no il-seta il tal-self tal-EFS hija eh, ta' 1.73 triljun. Dan din tista' tinkiseb b'modi differenti, per eżempju, eh, mill-biself eh, STs, Eh, per mezz ta' bonds sovrani minn risorsi min, min tal- it-tini Għani self mill ifsf FSF kif issemma qabel għandu jkun ma' sejf, għandu jkun suġġet għal kondizjonalita u għandu jkun um, eh, bid sussidjati għax iskop tiegħu huwa eh, eh, biex jeleb il-problemi. Naħseb illi pajjiżi li kollom uh, insolvenza, għana namlu distinzjoni uh, pajjiżi illi mandomx solvenza għandhom jieġu mejjuna permezz ta' offerti ta' skampju pal, per eżempju, li kena fl-eżempju tal-Pakistan u l-Ukrajina fi disenja, dawn id-default sovrani suġġerixxu li l-ispejjeż ta' default huma ħafna drabi limitati u jdumu ftit żmien biss. Eh, jiena naħseb illi rridu n-separaw pajizi mandomx likwidita u dawk li huma insolventi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 Fir-rigward riforma ta' żmien medju għamil ftit kommenti dwar l-SGP u dwar il-Eurobonds. Dwar li sgp dwar l-SGP il-problema naħseb hija illi fil-proposta illi l-aġustament għandu jkun eh, proporzjon fi proporzjon mal-ratio tal-dejn tal-60 eh, fil-100 tal-GDP. Eh, dan jista' jkun problematiku għax jista' jirrikjedi l-ġustament mhux kredibbli eh immaġina pajjiż pal-Italja u l-Belġju li eh, jaġġustaw permezz ta' dawn ir-regoli u jfisser li s-surplus tal-bilanċ eh, primarju iku irrit jizdit berba jew 5% tal-GDP għal xi 20 sena. Din hija xi ħaġa mhijiex kredibbli u jekk wieħed ma jimxiex mar-regoli u jkollu jfaċċa s-sanzjonijiet Anzi, probabli soluzzjoni tkun li wieħed eh, ma jimxiex ma regoli u jiffaċċja il-sanzjonijiet. Irrid ikun hemm restrizzjoni fiskali eh, eh, koordinata. Mhux biss għax ħafna pajjiżi il-kriżi għadha ma għaddiex imma xemm minn bilanċ li jeżistu bejn il-pajjiżi differenti għalhekk u wieħed irid jagħmel differenzjal bejn min għandu jagħmel ħafna restrizzjonijiet u min anqas. Numru ta' proposti U għadhom il-proposti eh, li għedaw fi xol tijaj u koll u li l-introduċu f'din ir-regola mekanizmu li huwa simili għal dak li jisir f'ħafna pajizi fil rigward ta' licenzja tal-sewqan, ġviri titlef il-punti jekk inti tagħmel xi ħaġa ħażina u tigwadanja għal punti jekk inti ma tagħmel xi ħażin. Regola bħal din e, tejn il-pajizi biex ikollhom e, politika ta' stabilizzazzjoni u e, anka ta' sikura e, disciplina fiskali. Issa, xi e, punti biex nikkonkludi dwar l-Aġenzija ta' Dejn Ewropea u l-proposta tal-Eurobonds Jiena naqbel illi kif qal il-professur uh, Monti u s-sur de Graw hemm numru ta' punti interessanti li wieħed għandu jqis b'mod serju, però għandi ftit oġġezzjonijiet dwar il-żmien uh, ta' introduzzjoni ta' dawn il-Eurobonds. Bażikament, Min uh, perspettiva ekonomika, kwalinkwa bond għanda eh, valur tas-suq eh, jekk ħajku jekk fil-suq ikun hemm aspettativi li ħajkun hemm surplus fil ġejjini Jekk wieħed introduċi dawn il-euro bonds, min eh, ħaj jagħmel dawn il-surpluses fil-budget għalġejni tal-bonds. Eh, u ovvjament għalek tu il-kussjoni ta' eh, eh, xinnija il-kussjoni pozitiva li per eżempju il-Germania u l-Olanda jollu il-surplus issa għal dawn il-Eurobonds biex jamlu tajja pal-pajizi tal-Mediterran. Irrit ikun hemm aktar integrazzjoni politika u fiskali bejn il-pajizi inkella eh, din il-proposta miex viabli. Il-proposta tal-Eurobonds irrid ikollha magħha anka integrazzjoni aktar eh, eh, mill-qrib, integrazzjoni fiskali. Mbagħad għandna il-kwistjoni tat-timing kif tafu semmow il-junior il eh, u senior bonds u eh, hemm eh, żewġ modi ta' kif qed tista' introduċihom dawn. L-ewwel net aħna qegħdin ngħidu li din proposta kienet introdotta isa b'sorpriża din mhux suppost issir xi ħaġa li hija forsi illi wieħed jista' jintroduċi din il-proposta huwa li l-ewwel net wieħed isolvi din il-problema tad-dejn, ġifieri dawk il-pajjiżi illi din bid-dejn naraw kif noħorġu permezz tal-insolvenza mbagħad nibdew bil-bidunet. Però l-mod ta' kif kienet issuġġerita din il-proposta hija li id-data fil-ġejjini qiegħda tingħata tkun ikkwotata u qed tingħata bħala data meta din il-proposta ħad tkun introdotta, ġifieri l-investituri kollha jafu illi jistgħu jħabtu wiċċhom ma' telf tal-kapital fil-ġejjien jekk huma ħajxtru bonds eh, li huma marbuta mad-dejn. Ġifiri naħseb illi riskju huwa li wieħed ma jkun jista li ħadd ma jkun irid jinvesti fid-dejn illum u dan il-qudiem ħaj jisir ħaj jinbidel f'junior debt f'dejn riċenti jina naf li kolli li niqafawek nikkonkludi nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna ħna qassamna dan id-dokument minna ħatijak, ġifieri inti tistaw eh, intom tistgħu taqraw il-partijiet li ma nexxilux jitkellem dwaru. Issa għandna tielet kellim li huwa Gustaf Horn huwa l-professur u direttur ta' Clear Foundation. Grazzi ħafna. Signora President, jena nixtieq nibda billi nispjega l-filosofija ta' laqda monetarja f'termini ekonomiċi apparti mill kostrazzjonijiet politiċi li intom għandkom trifletti dwarhom ħafna. Issa, għawek għanna rata ta' inflazzjoni konġunta, din ir-rata ta' inflazzjoni hija definita tajba mill-Bank Ċentrali Ewropew u hija stabilita għal kważi 2% u din hija rata li għandha tkun osservata fil-politika u għandhom jieħdu impenn għalija sabiex żommu magħha anke fil-politika li faslu jimplementaw. Aħna rridu naraw li dan l-impen ma nżawx ma kienx irrispettat minn żewġ gruppi ta' pajjiżi. Hemm grupp ta' pajjiżi illi dejjem kienet ikollhom rati ta' inflazzjoni iktar għolja minn dan il-perċentwal u kien hemm dak il-grupp żgħir ta' pajjiżi li kostantement kellhom rata ta' inflazzjoni inqas minn dik li kienet stabilita mill-Bank Ċentrali Ewropew. Tista' tinstema' teknika ħafna din, però dan kollu għandu konsekwenzi serji ħafna. U l konsekwenzi huma li dawk il-pajjiżi li għandhom rata ta' inflazzjoni iktar għolja mit-target tilfu l-kompetittività tagħhom fiż-żona euro. U dan intwera wkoll u kien rifless fil-deficit fid -deficit fil budgets nazjonali tagħhom. U dan wassal għal żieda fid-dejn barrani. Dan mhux dejjem neċessarjament ikun id-dejn pubbliku iżda dan jista' jkun ukoll dejn mis-settur privat. Issa l-grupp ta' pajjiżi oħrajn akkumulaw lassi barranin permezz ta' surpluses fil-kontijiet tagħhom pubbliċi u kellhom forsi dan is-surplus minħabba li huma rawa din il-ħaġa bħala kompetittività iktar imsaħħa u rawa bħala mod ta' kif il-tkabbir jista' jkun iġġeneratu msaħħaħ, però din mhijiex strateġija sostenibbli f'dak li għandu x'jaqsam id-dejn huwa veru li wieħed ma jistax ikompli jakkumula d-dejn għandu jasal moment fejn wieħed irid iħallas lura id-dejn inkella s-swieq jistgħu jibżaw jidħlu f'daqsxejn ta' paniku. Però dawk il-pajjiżi li għandhom surplus rridu mbagħad jidħlu fir-responsabilità minħabba li jridu jħallsu għal pajjiżi oħrajn u jidhru li jidru mbagħad li jkunu tilfu dak kollu illi jkunu akkumulaw. U dan huwa l-każ għall-Ġermanja U dan ifisser li aħna fil-fatt li ikollna struttura ta' tmexxija din il-government structure bl-Ingliż li tindirizza din il-problema, speċjalment fuq perjodu twal ta' żmien. U għadin raġuni jiena kuntent ħafna li qed nara f'dawn is-suġġerimenti illi hemm din il-proċedura ta' zbilanċ eċċessiv li għad tkun implementata u din għandha tkun ukoll rispettata fil-ġejjin mhux forsi Eh, din l-istruttura m'għandix forsi tkun implementata kull jum jew kull xar, però eh, aħna nafu li jista' jkun hemm raġunijiet għalfej jkun hemm eh, ċertu surplus, ċertu raġunijiet tekniċi, però dawn iridu jkunu rispettati anke fuq periodu itwal ta' żmien. U minn dan tista' ġib strateġija li wieħed fil-fatt jista' jasal il-proċedura li permezz tagħha inti tista' tindirizza u tidentifika dawn il-zbilanċi strutturali. U eh, Minn dan naħseb li aħna nistgħu ngħidu li m'għandniex nifukaw sempliċement fuq dak li d-dibattitu qiegħed jiffoka fuq ġifieri fuq id-dejn pubbliku dan huwa aspett wieħed biss jista' jkun l s-sors ta' din il-problema tkun il-dejn pubbliku bħal fil-kas tal-Greċ, ġifiri naħseb li kulħadd jafu dan, però aparti minn hekk għandna wkoll nieħdu in konsiderazzjoni id-dejn privat. U dawn ukoll Jamlu dan dan l-impenn u u wkoll zbilanċ li mhuwiex sostenibbli fil-kontijiet kurrenti, forsi jista' jkun li dan huwa l-każ ta' Spanja u l-Irlanda. Il-dejn strutturali għandu jkun indirizzat per mezza din l-istruttura ta' tmexxija ekonomika Ewropea. Għadin din raġuni għandna bżonn ta' istituzzjoni li tindirizza dawn il-problemi u għal din raġuni jiena favur ħafna ta' dan l-emenda li ħarġet mill-parlament li tinħolo istituzzjoni bħal di semmija li trid din l-istituzzjoni, din l-aġenzija jiena ħaniħu eh, ħanażel l-isem ta' Fond Monetarju Ewropew minħabba li għanna bżon aġenzija li tista' tagħmel l-analiżi tal-konti kurrenti li tidentifika l-istruttura li tindirizza id-dejn u d-deficit kif ukoll tiżviluppa il-setat tekniċi ħalli bekk jid tkun tista' tagħmel ċertu suġġerimenti lil pajjiżi ħalli huma jkun jistgħu jimplementaw politika sabiex ikompli jħallsu lura id-dejn ħalli joħorġu minn din il-kriżi. Jiena nixtieq nfakkarkom li matul din il-kriżi finanzjarja ekonomika kien hemm dan id-dibattitu dwar dawn il-bonzu kien hemm il-Bank Ċentrali Ewropew li kien kontra din dan is-suġġeriment iżda aħna rridu ninkluduhom ħabba li il-possibilitajiet tekniċi tagħna ma kinux biżejjed biex nindirizzaw dawn il-problemi. Din mhijiex biss problema eh, teknika, iżda hija problema politika. Jekk inti tiċċempel Washington biex tipprova solvi l-problema tiegħek, inti ħajkollok problema anka fuq il-livell internazzjonali minħabba l-problemi interni tiegħek qed isiru problemi internazzjonali u din mhijiex sitwazzjoni aħna nixtiequha għall-Unjoni Ewropea. L-problemi interni tagħna rridu nippruvaw nsolvuhom weħidna u għal din raġuni politika aħna għandna bżonn aġenzija bħal din ħalibek aħna nkunu nistgħu niżviluppaw il- il-ħiliet tekniċi li aħna tant għandna bżonn ħallibek nindirizzaw il-problemi tekniċi li forsi nistgħu nidentifikaw. Nafu illi din hemm kwistjoni oħra li kienet diskussa mill-naħa tal-kollegi ġifieri l-mod ta' kif aħna għandna nsibu l-finanzjament għal dan kollu kif għandna niffinanzjaw dan kollu u kien hemm insemma l-Eurobonds. Il-Eurobonds naħseb li huwa l-iktar mod ta' kif aħna nistgħu niffinanzjaw dawn il-miżuri naturalment. Il-Eurobonds għandhom jimxu fuq ċertu kundizzjonijiet, ġifieri illi jimxu skont ir-regola tal-politika barranija illi ikun hemm ikunu bbażati fuq l-isbilanċi tal-konti kurrenti u ma naħsibx illi dawn il-bonds jistgħu joħorġu b'mod li mhuwiex ristret. Iżda jkollna għandna jkollna limitu pereżemp ta' 60 jew 70% tal-prodott gross domestiku sabiex nibdew bihom. U mbagħad nindirizzaw dawn l-istatut ta' junior bħala ċertu bħala red bonds u mbagħad ikollna kategoriji differenti. Dini tista' tkun struttura tal-gvern li tista' tagħti l-Unjoni Ewropea. Din l-entità ekonomika bil-mħabba li bħalissa aħna maħniex kompleti minħabba li għanna din il-politika konġunta monetarja, però fl-istess għanna politika fiskali li dvarja minn pajjiż għal ieħor u għadin raġuni aħna ma konniex kapaċi li fil-fatt li disinjaw politika li tista' tgħinna sabiex inżommu mal-impenni li aħna għadna fl-aqda monetarja. U jiena naħseb illi rridu naraw illi ikun hemm dawn il medzin sabiex aħna nipprevjenu li jkun hemm oħra għal din raġuni jiena favur ħafna din l-idea tal-introduzzjoni tal-Eurobonds so jiena nixtieq ngħid li dan kollu irrit ikun introdott fl-iktar mument opportun jina minix daqshekk ottimist li rrid ngħid ejja ħanaqbdu għom fil-jumejn jew tliet li ġejjin. Jiena naħseb illi dawn il-miżuri li għandhom u koll u ma marbuta ma l-FSF, jina naħseb li nista' nagħmlu ċertu affarijiet issa fi żmien qasir fil-futur qarib. U mbagħad naraw li forsi nibdew billi innaqsu rati tal-interess għal dawk il-pajjiżi konċernati ħalli u naraw li ma jkunx hemm ċertu xkiela ċertu pajjiżi li qegħdin taħdin l-umbrella ta' IFSF. Ġifieri din hija politika ta' xejn ta' kontradizzjoni naħseb illi hemm bżonn nifitawha u nistgħu nifitawha jekk dawn ir-rati ta' interess jistgħu jippermettu li nifitaw din it-tip ta' politika u naraw li l-mezzi jinħarġu eh, bir-rata ta' finanzjament tal-IFSF u naħseb illi permezz ta' miżura bħal din aħna nkunu nistgħu nagħmlu s-swieq tagħna ħafna iktar stabbli u din hija ħaġa importanti ħafna li konna ħafna iktar stabbli. Ningrazzjak ħafna. U issa għandu l-mistoqsijiet minnaħat għal membri ta' dan il-kumitat dawk li xtaqu nistaqsu mistoqsija kħiġobkom u li dejkom issa u runi li t titkelmu għandi l-ludo l-provanx u għandi xifti tkellim oħra ma nafx jekk intom jek t jekk t titkellmu jidu li issa nibdew b'xampoli kħiġbu. Grazzi ħafna lil kellima fuq il-panel li ċaraw xiftit minn dawn il-punti daqshekk importanti jista' jkun li għamil xiftit kummenti forsi arditi illi jirriżultaw minħabba l-fatt li ma tantx għandi biżejjed tarif, però jiena naħseb illi din l-idea dan il-konċett ta' suq huwa illi naqqas kemm jista' jkun ir-riskju u ir-riskju jitfgħu għand oħra. Ġifieri, dawk li jkunu din jisselfu l flus iridu jiggarantixxu il riskju tas-self huma stess. It-tieni punt, kulħadd qed jitkellem fuq l-Eurobonds, iżda x'inhija d-definizzjoni preċiża? Hemm bosta nies li għandhom perċezzjoni differenti ta' dan ta' dawn l-Eurobonds li huma proposti. Dawn l-Eurobonds jkunu il-bonds klassiċi li aħna l konna fu bihom jew ħajkollhom forom oħra. Issa biskizofrenija meta naħarsu lej id-dokumenti li kien ippreparat, aħna naraw li anka fil-każ tal-Irlanda inti qed eh, hemm min qed jittama illi jridu nilqu iktar minn hekk u ma nafx hekk l-istati membri għandhom jagħmlu dan. Il-politika għandha tibqa' politika u l-aħħar punt li jiena nixtieq eh, nitkellem dwar huwa li jiena fil-fatt rajt illi kważi m'hemmx pajjiżi li jistgħu fil-fatt joffru self ħlief għal xi ftit pajjiżi li huma kompetittivi ħafna, però dawk li iselfu mbagħad min kif taħalsu lura? Daw min għandu dejn permanenti, dan id-dejn irrit jerġa' jitħallas, il bont irrit jerġa' jitħallas fil fat għal din raġuni daw kienu dawk kriftit ftit punti li jiena xtaqt ngħaddi u naħseb li għandna bżonn ta' politika stretta ħafna ħalli nippruvaw neħilsu d-dejn minħabba li d-dejn dejjem irrit jitħallas lura. Iva, iġbor il-punti ewlenin l-ewel mistoqsijiet kollha ħa, mux ħajkonna ħin biżjed. Grazzi ħafna Iva, jina naħseb illi s-sur Grob fil-fatt tkellem fuq eh, il sinjali li huma allarmanti. U naħseb il-kelima l-oħra fil-fatt ta' stqarrijiet dettaljati ħafna kif wieħed permezz tal-azzjoni politika permezz ta' suġġerimenti ġodda ta' tmexxija ekonomika aħna fl-Unjoni Ewropea x'nistgħu nagħmlu ħalli bekk aħna fil-fatt ikollna naħdmu b'responsabilità. U meta jiena nħares lejn il- il-situazzjoni fissu u nara anka il-situazzjoni eh, eh, ta' riforma ta' tkabbir, aħna għeddin il-bot ħafna mill-li kon dal-approċ konġunt mulli jkollna ta' komuni u nġorru u naqsmu l-pis fuq spallejna kollha. Aħna jisna din maqbuda u ntlifna fl-idejat tal-bira. Il-fatt li l-istrumenti li għanna diġa fidejna rridu nsaħħuhom u rridu nużaw lilhom. Jiena naħseb li l-fatt il-Kummissjoni da tissuġġerixxi li aħna nużaw aħjar il-pakket ta' stabilta u tkabbir, maħniex għedin nħarsu b'moħ miftuħ lejn is-sitwazzjoni u lejn regolamentazzjoni ġdida finanzjari dan mhux punt li tkun diskuss u allura jiena naħseb illi fix-xogħol tagħna ta' kuljum xirridu namlu b'mod konkret, xista jagħmel dan il-Parlament Ewropew ħalli juża l-opportunitajiet li għandu fideh. X'jista' jagħmel sabiex aħna nikkonvinċu lill-istati membri li l konsilu l kummissjoni sabiex jaħsbu fi struttura u arkitettura ta' tmexxija ekonomika ġdida. Dawn huma l-kwistjonijiet li aħna rissa rridu naħsbu fuqhom u jiena nittama li fit-tieni round eh, kollu ċans sabiex nerġa' insaqsi b'mod iktar preċiż biss dwar dawn l-istrutturi ta' tmixxija ekonomika. Ringrazzi. Uh, thank you. Provence. Provence, kjoġbo. Grazie ħafna, skużani, professor De Groe, jina wasal ftit wara li inti spiċċajt titkellem u għandi xi ftit mistoqsijiet mistoqsijiet ta' natura ġenerali u nibda billi nsaqsik x'tib ta' importanza hija marbuta mal-fiskalità ma' tassazzjon ma' taxxi. Meta wieħed irid jieħu mpenn ukoll għall-laqda monetarja u ekonomika x'għandha tkun din ir-rata li għandha tkun tradotta mbagħad bħala taxxa li trid tkun introdotta fil-kuntest tal-pakkett ta' riforma. Issa dwar it-tmexxija ekonomika naħseb li din hija idea oriġinali illi hija bbażata fuq il-politika fiskali. Issa inti x'tfisser eżatt b'dan? u għal-Kumitat tax-xogħol u tal-affarijiet soċjali naħseb li nistgħu ngħidu li għandna jkollna politika kemm jista' jkun effiċenti u nixtieq nkun naf jekk aħna nimxu permezz ta' politika fiskali prudenti u kawta. Minajr ma immissu taxxi din tistax tkun bażi għal tkabbir sostenibbli u għal fatt li aħna nixtiequ naqsu d-dejn. Kif tista' tikklassifika dan is-suġġeriment? Umbagħad is-sur Manas tkellem fuq l-idea illi nġbru fl-ikonna ehm, riforma istituzzjonali, pero jina naħseb illi id-dibattitu fuq l-Eurobond jista' jagħti tweġiba immedjata għal waħda mill-mistoqsijiet tiegħi, inkluż eh, li jkollna dan is-suq eh, tad-dejn però Din mhix kwestjoni għandha x'taqsam marati ta' self biss sabiex aħna nsibu soluzzjoni l-problema ta' dejn barrani. U fl-ħar mill-aħħar il-fatt illi aħna niftu proċeduri minna ħadha l kummissjoni fuq din il-bażi mhix realistika u inti referejtu kollha l-indikaturi jiena naqbel f'xi ftit jew miegħek illi li għandha approċ kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv. Naħseb li dan fil-fatt jista' jtajjeb il-valur Ewropew f'dak li għandu x'jaqsam tkabbir. X'tista' tissuġġerixxi inti bħala mekkaniżmu ta' sorveljanza, però inti Kif kont qed taħseb dak li għandu x'jaqsam tmexxija ekonomika minħabba illi l-indikaturi kienu stabiliti biss f'dak li għandu x'jaqsam il-kwantità u mhux f'termini ta' kwalità. Iva daw kienu nofs il-mistoqsijiet naħseb li issa nistgħu nduru għal panel ħalli nirċievu xi ftit eh, tweġibi tal dawn il-mistoqsijiet u ħalli mxi bl-ordni li jintom tkellimtom ħalli ma nitħawdux jekk jogħġobkom dumrux titkellmu iktar minn erba minuti. Nibdew bil-professur de Grav. Nixtieq illi nwieġeb l-iktar mistoqsija relevanti li kienet mistoqsija mis-Sur Gosja min għandu jħallas lura id-dejn. Id-dejn sostenibbli m'hemmx bżonn min jerġa' jħallsu dan huwa l-punt ta' tluq minħabba li jekk id-dejn huwa sostenibbli ma nasibx li hemm għalfejn illi dajn id-dejn jitħallas. Jista' jibqa' jkun iffinanzjat ad eternum, però l-kwistjoni naħseb l-iktar importanti hija s-sostenibilità tad-dejn. U għad-dejn li mhuwiex sostenibbli li joħloq ilna problema u jiena nixtieq insemmi punt ieħor dan kollu jiddependi fuq ir-rata tal-interess. il-gvern irlandiż irid iħallas disa fil-mija illum. Issa l-ebda dejn ma jista' jkun sostenibbli brata ta' disa fil-mija, id-dejn Ġermaniż iva jista' jkun sostenibbli brata ta' disa fil-mija, ġifieri hawnhekk għandna problema bir-rata tal-interess. Rata tal-interess hija imposta u deċiża mis-swieq, forsi mhux dejjem għal raġunijiet daqshekk razzjonali u raġonevoli, però aħna nafu illi qed jaħdmu l-affarijiet. Issa hemm modi differenti ta' kif wieħed jista' jagħmel l-affarijiet. Nistgħu nagħmluha possibbli illi wieħed inaqqas ir-rati tal-interess pereżempju fuq id-dejn Irlandiż. Ġifieri jiena qed ngħidilkom milli għandna din l-idea li qed nipprova nintroduċilkom jiena illi il-fatt li id-dejn ma jkunx sostenibli, din hija marbuta marata tal-interess fuq l-istess dejn. Issa, is-swieq xi kultant tant ikunu panikużi u tant jintilfu f'dan il-paniku illi jintilfu kompletament u jekk ikun hemm biżejjed paniku kull dejn jista' isir eh, jista' la is-sostenibilità tiegħu. Jiena naħseb li għalhekk importanti ħafna li jkollna dan il-Fond Ewropew ħalli bekk aħna nkun nistgħu innaqsu rati tal-interess ħalli jkun hemm ċertu pajjiżi li jistgħu jerġgħu jibdew bil programm ta' rkupru illi mbagħad ftul perjodu twal ta' żmien jista' jagħmel dan id-dejn iktar sostenibbli. Nixtieq issa ngħaddi sabiex inwieġeb il-mistoqsija tas Sur Bullman Huwa diffiċli ħafna li toħroġ bi proposti konkreti. Eh, eh, Pero jien ħsibt li aħna konna diġa qegħdin nagħmlu dan, is-suġġeriment tal-Eurobonds huwa wieħed minn ħafna suġġerimenti li tant għandna bżonn sabiex aħna nippruvaw nagħmlu progress u nimxu qudiem, però żguri li l-Eurobonds mhuwiex l-unika suġġeriment jiena naħseb li għandna naħsbu iktar f'termini ta' bidliet istituzzjonali li jistgħu arbuna iktar viċin għaqda monetarja u aħna nistgħu ngħidu li mill-bidu net meta id żona euro bdiet teżisti, aħna konna nafu li id-żona euro ma tistax teżisti jekk ma kienx ħajkun hemm għaqda eh, politika. Iż-żona euro bdiet minħabba raġunijiet politiċi minħabba li kien hemm proġett politiku l-ewwel qabel kollox, il-fatt li aħna fallejna kien minħabba illi Eh, kien hemm ċertu eh, problemi u l-esti li konna għaqda politika rridu nibdew bċertu passi zar l-ewwel net bil-kwistjoni tal-Eurobonds u t tini ħaġa hija l-Fond Ewropew u mbagħad naraw li jkun hemm biżejjed miżuri li jistgħu jiżguraw li l-pajjiżi ma jvarjawx wisq minn dak li huwa stabilit, però jiena naħseb li hemm bżonn li nirriflettu ħafna iktar fid-dettall, jiena naqbel mal-opinjoni l tal-professur Manas illi fil-fat dawn din il-kwistjoni tal-indikaturi ma tista' twassalna mkien qatt ma tista' taħdem naħseb illi eh, fil-fatt il-politika li kellna qabel ukoll kienet ibbażata fuq dawn in-numri kollha u ma ħadmitx u ma naħsibx u naħseb illi verament hija xi ħaġa inkredibbli li politiċi llum iridu biss jaħdmu fuq dawn in-numri u mbagħad jekk inti eh, tiżvija daqsxejn min numru mbagħad ikollok sanzjoni imposta din hija. xjenza din hija fizzjoni mhijiex xi ħaġa li għandha teżisti fir-realtà. Jiena naħseb li qed fadlilna nagħmlu x-xogħol kollu li għandu x'jaqsam mal-mod ta' kif aħna nistgħu infasslu pjan ħalli naraw li l-pajizi il-pajizi kunem konverġenza bejnietom u eh, li kollox ikun sostenibli. Grazzi ħafna sa' professur Manas. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet jiena nixtieq il-nwieġeb xi ftit minnhom ma nistax nwieġebhom kollha l-ewwel mistoqsija li nixtieq inwieġeb hija l-mistoqsija ta' Sinjura Beres dwar dak illi aħna tinfissru meta eh, qegħdin insemmu l-politika fiskali. Dak illi wieħed qiegħed ifisser meta ngħidu politika fiskali huwa kunċett sempliċi ħafna, ġifieri li l-budget għandu jkun ibbilanċat fiċ-ċiklu tal-kumpanija, tal ġifieri jista' jkollok ekonomija li tespandi però fiċ-ċiklu tal-kumpanija li tikollok bilanċ dak li huwa dak li għandek bżonn sabiex inti stabilixxi il-prodott gross domestiku ġenerali. Dan huwa dak li qed infissru aħna fuq il-livell ġenerali. Ma naħsibx illi din hija xi stqarrija daqshekk eh, li ma tagħmilx sens minħabba li dan jista' jwassal għal fatt li naraw jekk id-dejn sostenibbli jew le. U jiena naħseb ukoll li forsi ma konċ taqsek ċar fil-prezentazzjoni tiegħi, però l-punt li jiena xtaqt nagħmel huwa dan. Il-valur ta' bond dan huwa deċiż mill-valur tas surpluses illi jintużaw sabiex nifinanzjaw dawn il-bonds. Issa jekk inti toħroġ eurobonds, tistaqsi lek innifsek il-mistoqsija min ħajħallas li huwa surplus li jagħti valur lil dan il-bond minħabba li m'għandniex budget Ewropew. Din hija mistoqsija importanti ħafna minħabba li jew ħajkonna dan il-budget Ewropew jew le. Issa jekk ħajkonna l-budget Ewropew ħajkun diffiċli ħafna illi wieħed joħroġ minn din minn dan il-sif il jekk is-surplus ma jkunx hemmhekk. Min ħajfinanzja? dan kollu jiena naħseb li iktar kwistjoni importanti fl-opinjoni tiegħi hija li l-Eurobond tista' tkun Eh, fattibli u tajba fil-prattika anka fuq il-livell politiku. U jekk ikun hemm tilfa żgħira ta' sovranità min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali u din nista' tkun trasferita u tingħata lill-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena naħseb li din kwistjoni ta' tmexxija hija tagħmel daqsxejn xettiku fuq il-kwistjoni illi l-Eurobonds biss jistgħu jwaslu għal bidla kbira fit tmexxija ekonomika u finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. U jiena xettiku għall istess raġuni minħabba l-fatt illi eh, l-munita waħdanija ma kellix suċċess laqqas f'dak li għandu x'jaqsam il-konverġenza tal-politika fiskali. ġifir jiena naħseb li aħjar nibdew minn xi kwistjoni oħra u naraw il-xinuma eh, xi flus għandna disponibbli ħalli bekk naraw kif nistgħu eh, nibdlu il-ġestjoni tad dejn u naħseb li jekk din maġraġ permezz tal-munita wahdanija miex iġri permezz tal-Eurobonds. Jiena ma nasibx il-problema għawek hija dwar il-kwistjoni tal-fat jekk aħna għandniex nafdaw fin-numri u nalqu għajnejna u nimxu biss fuq dawn ir-rumni, numri naħseb illi ħadd ma qed jimxi hekk. Iżda l-kwistjoni hija huma l-indikaturi li fil-fatt kienu proposti bħala indikaturi kruċjali, naħseb li ħafna minn dawn l-indikaturi bħal kompetittività tkabbi fil- Eh, produttività, eccetera, dawn kollha huma marbuta mal-politika tal-gvern. Allura huwa diffiċli ħafna li inti tfassal sistema li timponi fuq il-gvernijiet nazzjonali jekk il-gvern nazzjonali għandu kompetenzi iktar għolin. U naħseb illi fil-perjodu qasir ta' żmien dan m'hemm l-ebda mod ta' kif aħna nistgħu naffettwaw il-politika tal-gvernijiet. Jista' jkun hemm ċertu riformi strutturali U għawek nistaw naddu għal dan l-pjanar fuq periodu itwal ta' żmien u kienet isem kol professur Mario Monti, però dawn huma affarijiet strutturali li wieħed jista' jagħmel iżda m'għandhomx mbagħad jintużaw sabiex nikkalkulaw ix-xogħol li jsir ta' kuljum. Jiena naħseb li forsi fi qasir dan ma jaħdimx iżda fi żmien twil forsi jaħdem. jena nasib li ħafna minn dawn l-indikaturi mhumiex bizzejiet pala odda, Grazzi. Uh, Professor Hall. Thank you, Madam Chair. Uh, let me start with Grazzi ħafna Sr. President, Jena nibda nishtu nibda bil nwieġeb bil mistoqsija tas-Sur Gosses. Isfi, sfiq qatt ma' Eh, ikunu sodisfatti dejjem jixtiequ iktar, is-swieq naturalment huma daqsxejn isteriċi nistgħu ngħidu minħabba illi tant ikun hemm eh, dan is-sentiment meta jkunu tħossu l-inċertezza ma jkunux jafu x'qed jiġri u l-istituzzjonijiet ikunu medda u perikolati u allura ikun hemm paniku sieħ dan kollu japplika u koll anka fil-sens pozittiv il-swi koll ikunu għafforiċi jek kun hemm daqxej ta' sentiment pozittiv u kun hemm overshooting dan għajne iseħħ f'ħafna pajjiżi ġifier dak li huwa meħtieġ huwa li aħna nagħtu ċertu limitu lil pajjiżi li huma permezz ta' dan il-limitu li jkun limitu kredibbli huma jkun jistgħu jgħidu. Ara jekk ħammorru din in-naħa, jekk nimxu f'din id-direzzjoni ħan nispiċċaw hemmhekk, jekk nimorru min-naħa l-oħra ħan nispiċċaw in-naħa l-oħra. U għalhekk importanti ħafna li jkollna struttura ta' tmexxija. Jiena naħseb li l-kriżi li nsabu fiha bħalissa huwa riżultat tal-fatt li m'għandniex struttura tajba ta' tmexxija u għalhekk is-swieq ma jħossux li għadin sitwazzjoni sostenibbli li id-dejn Grik, Irlandiż u Spanjol mhuwiex sostenibbli. U sakemm l-istruttura tal-gvern ma tkunx Eh, sostenibbli ma tkunx kredibbli, skur li ħajkonna sitwazzjonijiet bħal dan fejn jkun hemm paniku kbir ħafna fuq is-sfiq. Allura importanti ħafna li jkollna din l-istruttura tal-kreditu mill-iktar fis possibbli. U mbagħad jekk ikollna struttura kredibbli, is-sfiq mhumiex ħajkomplu jintilfu fil-paniku iżda jippruvaw iżommu ma dawn il-limiti. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tiġri fil-prattika u fil-fatt il-kondizzjonijiet li tkunu stabiliti anka għal Greċja Għas eh, eh, id-dejn tal-Ġermanja ma jibqa sostenibli dan jista' jkun sostenibli d-dejn tal-Ġermanja minħabba li konna eh, li hemm limitu kredibbli anka fil-sistema tas-suq. Il-mod ta' kif nixtieq nwieġeb liluda jiena naħseb. Il-mod ta' kif jista' jaġix il-Parlament f'din is-sitwazzjoni jiena naħseb li dan huwa propju dak li aħna nistgħu nagħmlu huwa tajjeb ħafna li kieku aħna Eh, rajna li dawn is-suġġerimenti li jintom għadin ta' suġġerixu kienu formulati minnaħat tal-Komissjoni minnaħat tal-Ministri tal-Ekonomija. Jina naħseb li fil-fat u importanti ħafna li dawn is-suġġerimenti dak li qed niddiskutu eh, aħna hawnhekk ikunu diskussi anke fil-Kummissjoni u fil-Kunsill aħna nixtiequ illi konna nuqqas kemm jista' jkun ta' zbilanċ f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt illi aħna rridu naraw eżattament x'numa l-problemi nippruvaw nindirizzawhom u naraw x'huma soluzzjonijiet. U anka din il-kriżi tal- bilanċ kummerċjali din ma nistgħux nippermettu li terġa' tiġri fil-fatt u għal din ir raġuni naħseb illi għanna bżon istituzzjoni Ewropea, mhux istituzzjoni nazzjonali li wieħed mbagħad permezz tagħha jkun jista' jipprojbixxi ċertu eh, interessi barranin sabiex jifavorix interessi nazzjonali, jiena naħseb ukoll il-Parlament Ewropew kompli jaħdem favur din l-istruttura tal- ta' tmexxija ekonomika fuq pers minn perspettiva Ewropea u mhux minn perspettiva nazzjonali li tkun forsi mmexxija u bbażata fuq interessi li huma maħsuba sabiex ikun implementati fi żmien iqsar u jkunu iktar nazzjonali. Dak huwa rwol tal-Parlament Ewropew. Grazie, l Filip Silvio Battego. E dispjaċiri li ma konċaf mill-bidu kelli nispiega s-situazzjoni tal-Belġu <laughs> eh, u fl ħar ma t-rinunċajt. Iż-żewġ mistoqsijiet għal professor Manas. Tista telabora da fuq il sistema tal-punti tiegħek illi nishti un daxen iktar dettal. U l professor Horn meta titkellem fuq il fat li għandna bżonn ta' istituzzjoni li jikkontrolla id-dejn pubbliku privat fl europa allora għanna bżon ta' fond monetari Ewropej. Inti ma tħassibx li dan għandu jkun li SRB dan din l-istituzzjoni biex tamel dan il-xol u parti mirwol taħħom illi jikontrollaw li jimmonitoraw dawn eh, il-kwestjoni ta' dejn. Eh, Umbat li l-kulħat mistoqsija, Fuq il-kwistjoni ta' tassazzjoni u wara l-diskussjoni li ħalna mal-professor Montu, inti taħsbu illi dan it-tabu għanna neħuħ biex najdu illi fil-fat għanna bżon ta' xi livell ta' taxxa fl-Europa kollha jew għall-inqas fil-Eurozona eh, biex l-Euro taħdem. Grazie. Silvi, Grazie ħafna. Lil-tlieta għandi prof għal-professur De Grow. Jew wieħed jagħmel il-kalkoli fis-sistema tal-blue bond u red bond kif wieħed jista' jagħmel modulazzjoni tal-interessi tarrata tal-interessi. Min hija l-awtorità li se tagħmilhom dawn il-kalkoli se tkun exposed indipendenti jew ħad tkun deċiżjoni politika nixtieq nkun għadha xiktar fuq U ma nistax reżisti l-tentazzjoni li nitlob l professor Manas xi ħaġa għax jiena ma taġobnix ħaġa waħda fil-proposta tiegħek, inti tibda bl-idea illi peress li għandna bżonn ta' eh, unjoni monetarja u ekonomika, u anzi, aħna eddin fija, pero għadna sovrani u rridu nieħdu deċiżjonijiet għal stant fuq is-sovranità nazzjonali. Jiena naħseb li din għadja falsa, illużorja. Jiena naqbel li ħafna nies għandhom din l-idea, però hija propju l-kontrarju. Aħna bħalissa qegħdin sistema ta' sovranità maqsuma, Hu eh, eh, il-Franza, per eżempju. Aħna qegħdin f'area ta' Deutschmark, il-Bundesmark tiddeċidi fuq ir-rata, e, e, e, Franza tagħmel devalwazzjoni meta l-Ġermanja titloba u aħna għandna daqsxejn ta' sovranità. Il-fatt li hemm il-Parlamenti Nazzjonali rridu nieħdu sovranità minn għandhom se toħloq diffikultà. Aħna nistgħu ngħidu l-kuntrarju, nistgħu ngħidu li d-deċiżjonijiet tal- munita komuni noħdhom fl-imkien allura qegħdin f'sitwazzjoni fejn il-sovranità hija maqsuma u u allura fejn hija id-diviżjoni e kif qalet provanx inkunu aħna kollha qegħdin eh, nieħdu sem fil-seta fiskali. Però hawnhekk hawn frodi mentali biex ngħidu hekk, qed ngħidu illi n nis għandhom il-monita komuni u protezzjoni tal-monita komuni minn ma jkollhom dbirijiet bħala konsekwenza ta' da. Mela, uh, Diego. Grazie, President. Jena għedkom nisena għamil mistoqsija għasira u għandi mistoqsija wahda biss għal-panel kollu kemmu. U jena nirringrazzjom għal dak li għalu Nishtiq nitkellem b'mod speċifiku nistaqsi x'jaħsbu huma fuq ir-regola illi naqsu dejn b'ventesimu kull sena. Il-professor Manas eh, ħarex din l-idea, ma l-mistoqsija hija ekku ma jaqblux jew le forsi tkun iktar flessibli jekk nistaw namlu dan it-naqis mux kull sena ma fuq medja ta' tlet snin, jew jista' jkollna soluzzjoni differenti, iktar flessibli, u f'dan il-każ li ma soluzzjoni differenti. Inżommu l-istess ordni, forsi tistaw ta' rispondu għal ħames minuti. Grazie ħafna, professor De Grau. L-għu nieħu l-punt sur Lambert, illi fuq it-tassazzjoni. Għanna bżon iktar koordinazzjoni fit-taxxa? Iva. Iktar minn koordinazzjoni fit-tassazzjoni, memx dubju illi fl-Eurozona nistaw najdu illi nistaw nisopravivu biss jekk E, naċċettaw li konna unjoni budgetarja, ġifiri nitrasferixxu da xejn ta' sovranità fil-budget. U din hija ħaġa li l-ekonomisti ilhom jgħidu 20-30 sena. Din hija kondizzjoni neċessarja għal biex e, l-Eurozona tissopravvivi fi żmien twil. U issa għandna l-bżonn li nimxu f'din id-direzzjoni u qed inħossu li għaddi fisli ħafna, però jridu nieħdu passi illi joħduna f'din id-direzzjoni. Għal daqstant jena naħseb li għanna nkunu ħafna iktar ambizjużi illi għanna l-pjanijiet kollha dimna u nistgħu nażlu fostom. Kif qalu anki kelli oħrajn, il-pjanijiet li għanna dimna issa għandhom tant nuqqasta ambizjoni li nistgħu nipre vedu Ċertezza kbira li rridu, namlu ħafna iktar biex namlu prevenzjoni tal-krizi li jmiss u possibilment anki eh, il-falliment tal-Eurozona u li mandiġ dubju fuq eh, jena personalment. Nishtiq u koll nirrispondi bil-Franċis. Il-problema ta' kif jiġu kalkolati l-interessi Hemm ħafna modi, jiena l-mod li kont qed nikkonċepixin kien illi palissa ir-rata tal-Eurobond tkun rata singola għal daqstant wieħed ikollu f'dan il-każ sistema ta' ridistribuzzjoni tal-parti blu tal-parti senior tal-bond u b'xi dana jkun marbut marrata tal-interess fis-swieq nazzjonali. Naturalment sa kemm ikun hemm swiq nazzjonali. Meta dawn bat ma xiktar, il e, e, din ir-redistribuzzjoni mbagħad ukoll tisparixxi. Għal daqstant wieħed ikollu ir-rata tal-suq f'ċertu segment nazzjonali li se jkun indikatur u mbagħad wieħed irid isib formula biex jillimita l-ispejjeż bħalissa e, l-Irlanda qed taħallas 9% u l-Greċa qed taħallas 12%. U nħoss li dan huwa konċepibbli, inkonċepibbli illi fil-parti konġunta, fil-parti blu, il-Greċa e, se jkollha tkompli tħallas 12 u l-Irlanda 9. Irid ikun hemm mekkaniżmu biex innaqsu din id-differenza bejn iż-żewġ rati. Wieħed irrit isib soluzzjoni biex ikun hemm ridistribuzzjoni. Xi ħaġa li jippermettilna neliminaw il-problema illi l pajjiżi ta' AAA għandhom illum illi qed jibżgħu li se jkollhom ħassu wisq. Dina kienet l-idea bażika ehm, a soluzzjoni li proponejt. Iva, kien hemm mbagħad mistoqsija ta' surfejja, skużani, e, fuq kif innaqsu e, id-dejn mija jew approċċ iktar flessibbli. Jiena a favur ta' approċċ iktar flessibbli ma nemmenx fin-numri automatiċi u naħseb li anki il-professur Manas jaħseb lan il-mod, naturalment dan se jgħidu ju ek jaħsibx, ek jaqbil xewle. le. Iva, ma nistawx aħna ikonna dawn il-formuli u, u nimxu fuqhom. Hemm bżonn ikonna sistema flessibbli, e, però nixtieq nisħaq issa li għandi l-mikrofonu fidejja, hemm ossessjoni reali e, fil-Eurozona fuq kwistjonijiet tal-budget. Bħalli kieku il-problema li għanna u dimna l-lum hija prinċipalment problema ta' dejn u deficit eċċessiv. E, e, e, imħabba budgets irresponsabli fil-passat, mhuwiex hekk fil-fatt. Il-kriżi iva hija marbuta ma da, però hija wkoll dovuta għal akkumulazzjoni ta' dejn privat fil-passat, mux publiku. Għal daqstant l-attenzjoni li ġit motija għal biex insaħħu il-pakket ta' stabilità u tkabbir u barra minn ma nix bżonnu da. Eh, dana mux mħabba il-patta stabilita u tkabbir. U però nkomplu natu attenzjoni li da u bħala riżultat natu austerita kbira wisq u li waslu mbagħad l ċirkoli vizzjużi u jatuna spirali l-isfel li mawx qed jirsolvu kwestjonijiet tal-budget fil-fatt. Grazie. professor Manassis, grazie. Ma mela nibda billi ngħid li jina naqbel ma mal-kommenti fuq l origini tal-kriżi. Pajjiżi modelli li kellhom eh, surplus jew budget bilanċat eh, minna l-oħra kien hemm eh, dejna kumulat bir-reċessjoni u bekk minn hemm tiġi l-kriżi. Minna l-oħra huwa veru wkoll illi fil-pajjiżi Ewropej dan ġara ħafna qabel qabel l-kriżi. Hemm problema eh, mhux biss fil-problema tal- patta stabilità u tkabbir mux qed jaħdem, imma anki f'ċerti każijiet li hemm id-dejn l iktar mill-8% tal-GDP rridu naslu għal situazzjoni iktar stabbli. Għal dastan dawn iż-żewġ aspetti huma veri, però nixtieq issa ngħaddi għall-ewwel mistoqsija minnaħa ta' sur Lambert fuq is-sistema tal-punti Jiena għandi publikazzjoni li ħarġet eh, fil-staff papers tal-IMF tal-2007. Miex, mux studju istituzzjonali ma iktar akademiku ma l-idea hija din. Illi wieħed għandu jiprova joħroġ b'sistema illi fija jkollha kemm il-disciplina fiskali u dan jfisser kifat qabel budget li jkun bilanċat fiċ-ċiklu tal-kummerċ, imma fl-istess ħin biex dan nilħuh aħna ma rridux narmu t-tarbija ta' stabilizzazzjoni kif jajdu l inglisi baby with the water. Imma hawnhekk għanna nieħdu dejn ta' pajis, nikkalkulaw dak li nixtiequ uh, fuq dak li għandu xaqsam ma' surplus tal-budgets biex is-sitwazzjoni tkun sostenibli, u mbagħad noħorġu benchmark ta' aġġustament li huwa neċessarju. U sa madwar dan il-adjustment noħol u sistema ta' punti. Jekk il-pajis jagħmel iktar, Eh, nistaw natu aġġustament ta' żewġ punti perċentuali li minn dak li għandu bżon. Allora ikun eh, dana rebaħ kreditu biex id-darba li ġeja jagħmel daqsxejn inqas u jekk nagħmlu dan inkun nistgħu nżommu l-fatt illi fuq media il-politika tkun sostenibli, imma il-pajis ikollu fideħ il-flessibilità li jespandi iktar fi żminijiet ħżiena u umbat jaġġusta dejjem iktar eh, eh, f'sitwazzjonijiet tajbin. Din hija l-idea. Eh, l-idea hija li bekk inżommu sistema flessibli biex però fl-istess ħin niżguraw li bħala medja ikonna politiki sostenibbli. Din hija l-idea tiegħi. Fuq il- ehm, kommenti ta' Sinjora Gular jiena ma naħsibx li għandi li ma naqbilx miegħek eh, mod partikolari fejn hija eh, teżisti sovranità fuq dak li għandu xaqsam mal-partaġ bejn gvern nazjonali u gvern Ewropew. Mandi lebda opinjoni partikolari fuq dan il-punt, imma il-kommenti tiegħi kienu jigwardaw iktar u għome laba kif għat qabel. Laba, ġifiri, l emek għandu jkun iktar fuq il-livell ta' koordinazzjoni Ewropea. Issa, fuq da' fjendu xaqsam mal-kummenti tal-surfejo, nitlob skuza ta' kif pronunċajt ismek, fuq din il naqis tal-5 fil-mija. Fil din il-proposta reċenti ta' settembru tal-Kommissjoni Ewropea, il-kritika tiegħi ta' din il-proposta e, e, għandha tliet aspetti. ħafna mill-pajjiżi bħalissa għandhom iktar mis-60 fil-mija u ħafna minnhom anki u xi fut minnhom anki 80 fil-mija li twettiq ta' regola bħal di e, se jkollhom bżonn ta' kontrazzjoni koordinata mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa u meta l-pajjiżi kollha jagħmlu kontrazzjoni kollha flimkien il-multiplikatur fiskali se jkun ħafna iktar milli jekk il-pajjiż jagħmel kontrazzjoni waħdu Għal daqstant l-impatt ta' regola bħal di fil-ekonomija Ewropea se tkun ħafna akbar. Dan huwa l-ewwel oġezzjoni. Tieni oġezzjoni il-fatt li aħna ma rridux eh, diġà għandna eh, regola waħda għal kulħadd eh, li kellna ħafna dibattitu fuqha. Però bla dubju aħna ma rridux li jkun hemm l-istess regola kulħadd. Għax bekk għax għandna differenzi bejn pajjiż u ieħor. Eh, immaġina Spanja jew l-Irlanda eh, li għanda deficit tal-kont korrenti oli u bat il-Germania li għanda surplus, naturalment jek il-Germania tamel kontrazzjoni biex segwi din il regola dina se, se, se toħloq problemi fil-pajizi l-oħrajn. Eh, aħna irridu l-istess flessibilità biex pajis ta' surplus ikun jista' jagħmel politika ta' espansjoni u mbagħad eh, pajis ta' deficit se jagħmel kontrazzjoni, mhux l-istess regola għal kulħadd bla dubju. U ma hemm il-kwistjoni tal-kredibilità. Meta wieħed is il-numri li għandna qudimni, il-ċifri eh, ta' eh, rapport bejn deficit u dejn, din ir-regola tal-20% hija politika fiskali restrittiva enormi E kien hemm dawn il-kalkoli fid dik il publikazzjoni li ndistribwejt, però juru dawn li fi 30 sena illi eh, eh, li għanna qoddimna. Eh, L-Italja, per eżempju, għanda tamel surplus ta' 5% li ħaġa irrealistika. E, illi dan huwa possibbli fuq l-ebda minn l-ebda gvern futur fl-Italja. Il-kredibilità hija li ta' ħaġa importanti għax inkella din il regola se tiġi miksura bla dubju. Grazzi, Professor Horn. Isur Lambert kellem fuq divizjoni ta' xogħol fil-settur tal-bilanċ eċċessiv. Dana bla dubju jisir bil-dak li ngħidulu l-European Monetary Funds. Però jista' jkun divizjoni ta' xogħol fejn istruzzjoni waħed tkun se timmonitorizza l-iżviluppi u naħal oħra jista' jkun hemm eh, eh, istruzzjoni oħra li taġixxi bħala fire brigade li eh, tidħol f'każ ta' kriżi dana jista' jkun id-diviżjoni ta' xogħol illi jista' jkun hemm bejnietom. U mbagħad kien hemm saħan nitkellem fuq l-aħħar mistoqsija qabel ma nitkellem fuq l-mistoqsijiet l-oħrajn. Din l-idea tal-Kummissjoni eh, ta' tnaqqis ta' dejn. U wara kollox aħna qed nitkellmu fuq problema ekonomika, mhux problema mekkanika. U dan jfisser illi irridu nkunu flessibbli. Eh, inkella jekk nagħmluh b'mod mekkaniku, jiġri dak li għal professur Manas, issa, se jkonna kontrazzjoni fiskali koordinata fl-Eurozona ta' kbira ħafna. U kif rajna fil-krizi tal-2009 fejn il-pajizi kollha għamlu pakketti ta' stimolu u skont il-kalkoli tagħna e, kien hemm il-moltiplikatori fiskali pozitivi illi moltiplikaw ruhom u, eh, u mux bħal ma iġrissa li l-pajizi seja għawet wara liħor. Eh, naturalment dana jiġri jekk kulħadd jibda fl-imkien bil-kostruzzjoni fiskali, l-effett se jkun doppju eh, milli jekk jiġri meta il-pajizi jibnu wieħed wara liħor. Ħaġa ovvja, is-sitwazzjoni bħalissa titlob li jkun hemm approċċ flessibbli, hemm pajjiżi bħal Greċja, Spanja, l-Irlanda, il-Portugal li għandhom deficit kbar issa u emżon eh, jirrestrinġuhom dawn il- eh, deficits bla dubju, pero minna ħal-oħra l-pajzi l-oħra li mandomx għandhom ikunu fuq l-espansjoni biex ikunu jistaw jikkompensaw fuq livell Ewropew għal dawn ir-restrizzjoni fiskali li se jiġu minn dawn il-pajzi l-oħra. Għax it-pastal kabir għall-euro għall-eurozona mumiex Eh, mumiex kbar kemm għandhom ikunu meta nqablhom mal-Istati Uniti pereżempju. Minajr il-Ġermanja il-previżjoni tana għal żona tal-euro 0.6 ta' ta' ta' ta' tkabbir u baxx ħafna. U maħnex se nirkupraw għal livell li kellna qabel il-kriżi u ma jistax nippermettu assolutament fi situazzjoni attuali illi jkun hemm kostruzzjoni fiskali koordinata. Imma dan għandu jsir il-koordinazzjoni fiskali koordinata minn dawk il-pajjiżi li għandhom eh, deficit eh, oli. u eh, ma mux minn dawk li għandhom surplus, għal stanti rekomendazzjoni kontrarja tkun ħaġa xirqa. Mux il-pajjiżi kollha għandhom jaħdmu u jagħmlu l-istess ħaġa u għandhom jibdew il-kostruzzjoni fiskali, però ċerti pajjiżi jridu jagħmluh da u pajjiżi oħrajn ma jridux, ma, ma jistawx jagħmluh da. Dan dan huwa rakkomandazzjoni li kieku nagħti jiena bħalissa. Kien hemm eh, mistoqsija fondamentali fuq l-indipendenza fil-Unjoni tal-Monita. Iva, jrid ikun hemm deċiżjoni. Jew sej mexxuna lejn deċiżjoni. Irridu nibqgħu kemm indipendenti kemm nistgħu mm, fit-teorija u fil-prattika u mbagħad irridu ninforzaw regoli għal pajizi sovrani differenti biex ikunu jistaw wetqu l-impenn ta' Unjoni Monetarja illi ikollhom eh, rata ta' inflazzjoni minima ta' mhux iktar minn 2%. U u dan is-settur eh, u dan huwa importanti biex ma nerġawx nerġaw naqgħu b'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' bilanċ gravi. Jew inkella nitħlu fi triq ta' unjoni politika li natu nirrunċaw għal xi mod ta' sovranità u namlu unjoni ta' trasferiment ta' sovranità fejn innuqqas ta' bilanċ automatiku jiġri. Tkun tajba, pero ma naħsibx li fattibli fil-snin li ġajjien. Eh, però eh, se niskopru illi hemm bżonn ta' minimu ta' koordinazzjoni għax bekk ma jkunniex tax dumping, no social dumping. U dana eh, rridu niftejmu biex ikonna minimu ta' koordinazzjoni għax inkella se jkun dejjem il-porikolu illi illi, illi se niksru l-impenji li għamilna fil-Unjoni tal-Monita. Grazzi ħafna tajt il-President. U grazzi u koll il-kellima kolla u anki għal darbuħar għal professur Monti għal keynote speech u għal dibattitu li kena Ektar kmini u grazzi anki għal dawk il-membri li kienu eh, prezenti sal-axħar eh, eh, kena diskussjoni interessanti ħafna naturalment dawn il-prezentazzjonijiet diġa ġew imqasma u se jerġgħu jiġu distribwiti bl-email bekk kulħadd se jkollu kopja u kull mandir xnajta unek wa grazzi għal darbohra u nala is-seduta. daqsxejn kmini.